colleagues, I'm very, very sorry that we, we did. Kollegi, skużawni, iżda ħadna ftit mill kien naftit mill-ħin mif waqt il-laqa tal-koordinaturi, kellna ġenda twila u niskuża ruħi għal dan, jekk ġobkom għodu bil-qeda u nibdew. Napprezza ħafna kieku tagħmlu hekk. Excellent. So, we need first of all to adopt L-ewwel net hemm bżonn nabbozza anzi nadottaw l-aġenda abbozz. is ta'kom tagħkom se jieħdu bħala approvazzjoni, rriġna approvaw kol il-minuti tal-laqgħa tal-11 Novembru u l-ewwel it ta' Diċembru. Dawn jiġu adottati u approvati wkoll u għandi xi dikjerazzjonijiet ukoll għandi fil-laqa tal-lum fil-fat eh, tatna ħafna modu u nixti fil-fat ninforma ninformakom illi għaw is-sinjura Ina Sokolska li hija persuna membru ġdid eh, fis-segretarjat aħna kontenti li għandna lilek fostna u ħerqana naħdmu miegħek il-sinjura hija hija minn Litwania u qabel kienet taħdem fam qabel issa eh, ġiet f'peti. Jekk jogħġbok tatawa sew. Għanna wkoll aħbar fuq il-baljaġ eh, tieni eżerċizzju l-ewwel wet għamilnieh kif tafu kienet laqa diffiċli ħerqana għala għali miss ser inħejju għab ser tkun imħejja mis segretarjat sensitivita kbira u fil-fat kienem laqat ta' segretarjat bitħejja għal dan u dan it-tieni eżerċizzju ta' baljaġ ser ikun fil-21 ta' april. Umbat il-Bundestag Ġermani ser jist ser komissi den fosna fl-4 ta' Mejju wara nofsinhar u fil-5 ta' Mejju il-Kummissarju tagħna, il-Viċi President eh, Timmerman ser ikun magħna fil-5 ta' Mejju wara nofsinhar. Għandkom ħafna żmien sa dak iż-żmien sabiex toħorġu mistoqsijiet interessanti u diffiċli għal din l-okkażjoni. Naġġu issa għall-annessi bid-dettalji ta' petizzjoniet li jridu jerġgħu jinfetħu jom kella jingħalqu. Dawn diġà ġew iċċirkolati fost il-gruppi u għalhekk billi ma kienx hemm eh, oġġezzjonijiet nistgħu nqisuhom magħluqa mill-laqgħa tal-koordinaturi għandi xi aħbarijiet ukoll. E, l-agenda abbozz ta' marzu ġiġ ċirkolata fost il-koordinaturi u aħna deċidejna li konna trattament e, accelerat tal-petizzjonijiet TTIP u l-opinjoni tagħna fuq dawk il-petizzjonijiet ser jiġu abbozzat Mistur e, Valenska. U hemm ukoll il-talbiet tal-PPE li ser jiddaħlu fl-aġenda ta' Marzu u bilja hemm ħafna iktar talbiet dawn ser jizdidu fuq l-agenda billi ħafna ser petizzjoniet ma jgħadux fuq l-agenda ta' Marzu ħanżidhom ukoll fuq l-agenda ta' April u Mejju. Id-deċidejna li ma nagħmlux opinjoni fuq il-prinċipju ta' sussidjarjetà u rakkomandazzjoni tijaj għal rakkomandazzjoni tiegħi għall kontestati ġiet ġew approvati. Uh, the second uh, request by the Greens talba minnaħa tal-ħodol dwar proċedura accelerata aħna deċidejna illi din ma naċċettawiex billi għadna qed niddeċiedu anzi għadna nistennew sentenza minnaħa tal-Qorti Ewropea l-ora m'għandniex nantiċpawa dik is-sentenza. Mbagħad kienem it-talba għal smieħ publiku dwar eh, kienem it-talba tal-isjar u minħata sur Marjas din aċċettata, accettata kienem il-kwistjoni u kol tal-impatt tal-krizi ekonomika l-aċċess tal- eh, Servizzi tas saħħa l-medicini sibna fuq dan is-suġġett eh, kompromess se jiġi organizzat workshop fuq talba tal u ma ser jikkonsidraw l-odot kolla l-għana disponibli għalina u deċidejna u koll li s-Sinjor Ruiz ser tkun f'kontat direkt sabiex tiżgura illi fil-fat il-talbit kolla xawas kolla iġu mill-uwa u akkomodati. Sar ikun hemm ukoll seminar tal-Network Ewropew tal-Ombudsman fi Varsavia fil-Polonja jema nistax immur u għalek saqsejt lil membri eh, li huma interessati li jmorru sabiex jikkuntattjaw lil segretarjat b'notifika sal-aħħar eh, ta' tmiem anzi għada. Dan huwa eżattament dak li ddeċidejna. Hemm xi mistoqsijiet fuq dan? Le, bella. Estur Marias. Malaj Malajr fil-qosor. Nishtiq ngħid lill-Kumitat illi ovvjament jien ma naqbel naqbel mal-deċiżjoni tal-maġġoranza tal-koordinaturi għaliex kien kienu l-PPE u l-SND dawk il-koordinaturi li maċċettawx il-proposta tiegħi dwar smieħ pubbliku dwar fondi għal gwerra, fondi anzi minħabba ħsara mill-gwerra. Nixtieq nirringrazzja nixtieq ngħid ukoll illi l-ħodor u il-gruppi l-oħra astjenew nixtieq illi nerġaw irres u talba simili fil-ġejjeni, grazzi. Eżis kollegi, Sur Soledad. Il-debatti mux se nerġa' niftaħ id-diskussjoni għax m'għandniex ħin, sempliċement irridu nisimgħu il-petizzjonarji issa rrid nitlob illi tniżlu fil-minuti il- raġunijiet li jiena rassaq tan tal-grupp Soċjalisti Demokratiċi sabiex eh, minn jixtieq jista' jarrah u importanti illi tniżlu fil-minuti il raġunijiet li jiena tajt għal voti għaj. Mr. Nagi? Sur Nagi. Grazzi. Jiena mandunajċ li nixin taqt jek eh, li si jiex fuq l-agenda l-votazzjoni jew le Iva. Għax fil-programm hemm miktub li ġiti kanċellata din. It is point 10 okay. on the agenda. Okay. okay. Punt 10 fuq l-agenda. Okay, did I miss anybody? Ħallejti xaħat barra? Le? Mela, l-inizjattivi l-inizjattiva li maddiċ sabiex nwaqfu l-ekoċidju fl-Europa. Daw kienu fil-laqata tal-ħodu, rajtu dwar dan il-sujġet, eh, rajna dwar l-esperienzi, rajna smajna nsi dwar l-esperienzi tagħhom u diffikultajt li kellhom sabiex jiġbru l-firem. Aħna ser nużaw dak il-feedback li natalna meta nħejju il-rapport dwar l-implementazzjoni ta' regolament ECI meta s-sinjura fejn is-sinjura desera fil-fatt hija draft person u ninsab ċerta li qed ikkunsidra dan kollu. Issa ser nagħti il-kelma li l-kom sabiex tiddiskutu dawn il-CIs ekkim imsejħa falut. Ma naħsibx illi hija sentenza hija kelma li tagħmel sens għaliex hija huwa punt li ġab suġġetta l attenzjoni ta' ħafna ċittadini Ewropej ma rnexxilix tiġbor l-attenzjoni ta' miljun persuna, iżda xorta nexxilat qajjem ħafna kuxjenza. Allura naħsibx li hija xaġa li falliet kompletament. Issa nati il-kelma lilkom. Is-Sinjura Mers Dawn Iva. Kontet il-fitċek. U forsi tista' tina taqsira tal-kontenut u kif għana nimxu tal-qudiem. Thank you very much. Um, dear... Grazzi ħafna, eżis membri tal-Parlament Ewropew, sinjuri. Grazzi ħafna tal-li tituna l-opportunità sabiex niprezentaw il-kastana unek il-lum. Kif il-kol tafu, nittama illi rċevejtu l-email bil-dokument qabel. Aħna organizzajna ECI illi għalqet Eh, fit-22 ta' jannar 2014 b'eżattament 114,927 firma. Iżda mbagħad li għamilna kien li deċidejna li nkomplu niġbru il-firem għaliex kif smajtu dal ħodu jekk fl-ewwel ftit xhur batejna biex eh, niksbu il-firem minħabba problemi bil-konnessjonijiet fuq fuq l-internet, iżda ħassejna li kellna bżonn inkomplu niġbru il-firem għax ħassejna li krim ħafna ċittadini Ewropej li xtaqgħu jesprimu l-opinjoni tagħhom. Minn dak iż-żmien lil hawn eh, ġbarna iktar minn 70.000 firma u f'dan fisser li eh, għanna iktar minn 185.000 firma u l-koll kemm huma jappoġġaw liġi ta' prevenzjoni tal-ekoċidju. Ġifiri li jinqerdu liġi kontra l-erda tal ekosistemi Aħna diġa prezentajna test għal estensif għal li li nittama li diġa irċevejtu, tħol ftit dettal dwar il-ħsib tagħna. L-idea hija sempliċi ħafna illi eh, ħsara ambientali fuq skala kbira trid tiġi rikonoxxuta bħala reat. U huwa reat illi dawk li qegħdin f'pożizzjoni ta' responsabilta għandhom e, ikunu kontabli għalija u din tinkludi wkoll mexxejja eh, ta' kumpaniji responsabbli għal erda fuq medda kbira u li u minħabba fekk kemm konsekwenzi ħżiena fuq il-bniedem. Qed ninkludu wkoll istituzzjonijiet pereżempju finanzjari li frantaw il-erda tal-ambjent naturali tagħna u dan ir-rejat għandu sem ekoċidju Interessanti l-ħagġa li din l-idea mhix waħda ġdida, iżda jilha tiġi diskussa għal iktar minn 50 sena. Fil-fatt, il-koċidju kienet inkluża bħala ehm, wieħed mir-reati kontra l-paċi internazzjonali flimkien ma' l-ġenoċidi, flimkien ma' reati għandu xasmu ma' ġenoċidi u krimini kontra l-umanità, krimini reati tal-gwerra, eccetera l-ewwel darba li u dan minħabba li knem ekoċidju għat apposta fil-passat minħabba il-gwerra. Għalek li ekoċidju ġi rikonoxxut bħala reat u dan fil-fat kien ġi inkluż fil-statut ta' Ruma, issa eventualment tneħħa minn statut ta' Ruma u għanna jistema biss ir-reati tal-gwerra li jgħet f'artiklu 82 b erba li inkludi referenza għal dannu severu fuq medda twila ta' żmien lill ambjent naturali bħala reat kriminali. Ġifiri għanna situazzjoni assurda fejn il-erda tal-ambjent u maqjus para reat mill gwerra iżda mhux fi żmien ta' paċi. U rridu nbidlu għadin il-ħaġa. Huma ddeċidew li l-abbozz ta' Rridu neġa lura la bot li kellna qabel. L-istorja rritna e din il-liġi tista' taħdem, din ġiet diskussa f'diversi komitati. Iżda, fl-aħħar mill-aħħar dak li għandna bżonn hija rieda politika sabiex nagħmlu din ix-xewqa realtà. But what exactly is ecocide? Issa x'inhu eżattament ekoċidju? Hawnhekk tista' tara definizzjoni hija il-erda estensiva jew il-nuqqas jew it-telfa ta' ekosistema f'żona sabiex niverifikaw xi ħaġa x ekoċiġi jew le irridu nagħmlu forma ta' test fuq tlet binar fuq tlet lati. L-ewwel irridu naraw kemm hemm ekosistema li ġiet eh, li sofrit xi dannu jekk inxem ma nħarsux lej speċi waħda, iżda nħarsu nħarsu lejn jekk kif l-speċi interaġixxu bejnhom bejniethom. Uridu naraw ukoll il-daqs jekk kienx jekk kienx hemm ħsara fuq medda twila ta' żmien iktar minn staġun jew kellha kienx hemm ħsara għal żona kbira u li din waslet għal dannu fis-saħħa tal-abitanti kemm bnedmin kif ukoll annimali. U rridu naraw kien xem u koll xi dannu fl-ekosistema in ġenerali. Qed nitkellmu dwar rilax ta' żejt, tħaffir għal fossil fuels, affarijiet ta' dawn it-tip li waslu nuqqas ta' diversità fil-ekosistemi. Qed nitkellmu wkoll dwar eh, każ fil-Kanada fejn kien hemm eh, ġiet meqruda zona fija daqs ir-Renju Unit, eh, anzi daqs l-Ingilterra, u kien hemm ukoll erda fl-Amazonja. Iżda naħars ejna narsu lejn il-Bulgarija, l-Greċja u l-mini tad-deb li għandhom l-isfruttar li hemm fil-Gżejjer Kanarji u problemi oħra li hemm fil-Russa u fil-Moldova u anka fil-Renju Unit il-nies madwar id-dinja qed jiġġieldu dawn il-sfidi ta' xi kultant kull m'għandhom bżonn hija l-aħjar għodda u id-direttiva eh, kontra l-ekoċidju tista' tkun l-għodda l għandha bżonn tista' tkun għodda li tagħti saħħa l nies sabiex jiġġieldu jiddefendu il-dritt għall-ambjent, dritt għall-ambjent tajjeb. Aħna proponejna eh, direttiva abbozz fuq l-ekoċidju li tkopri l-ekoċidju fuq ħames każi differenti għaliex irridu nispettaw dak li għandha ehm, dak li għandha id-dritt ta' leġislazzjoni fuq l-Unjoni Ewropea tinkopru eh, territorju tal-Unjoni Ewropea jew nkella jekk iseħħx minn ċittadini tal-Unjoni Ewropea jew nkella jekk ikun xi koċidu jsir minn kumpaniji reġistrati l-Unjoni Ewropea anke meta l-operazzjoni ssir barra mill-Unjoni Ewropea u ninkluzu u ħna ma rridux lanqas li nizvantaġġaw eh, kumpaniji tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk ninkludu kol importazzjoni ta' affarijiet illi huma li, li ta' beni li waslu għal ekoċidji u li finanzjar ta' attività li kawżaw ekoċidju. L-ħaġa interessanti l-Unjoni Ewropea għandha l-kompetenza sabiex toħroġ direttiva ta' dan it-tip. Di l-ewwel net kif tafu dalodu ħafna ECIs 40% fil-fatt ma ġewx aċċettati mill-Kummissjoni Ewropea għabbażi legali. Il-tana il tana kienet aċċettata ġifiri il-Kummissjoni Ewropea waslet ta' konklużjoni li iva ħna proponi din il-liġi. U t-tieni punt kien hemm ukoll esperti legali illi fil-fatt għamlu każ estensiv fil snin eh, fil snin passati kif il-Kummissjoni Ewropea tista' fil-fatt adotta liġi ta' dan it-tip. L-ekoċidju huwa konċett illi kapaċi mhux biss inaqqas attività industrijali ta' meħsara, iżda wkoll joffri eh, tri għall-Ewropa bbażi tal-prosperità billi sabiex ikollna ambjent verament b'saħħtu għall-Ewropa ċittadini tiegħu. constitute the framework in which we operate. Is-soċjetà jgħidu ċerta regoli sabiex nibbażaw l-azzjoni tagħna fih dan il-valuri li għandna il-sistema attuali li għana t-obliga l-mexxejja ta' negozji sabiex titfal profit qabel l-ambjent. ċerta pajjiżi iżda huwa dritt tal-CEO ta' kumpanija illi jimassimizza il-profitti ġifri anke i jew u ikun irrit jagħmel juża teknoloġija sabiex m'għamilx ekoċidji, iżda tkun din teknoloġija tkun tiswa aktar flus, tkun diffiċli tiġġustifika din l-azzjoni taħt il-qafas legali li jkollhom. Aħna u mhux aħna biss iż-żanka il elf ċittadini madwar l-Ewropa li ffirmaw jaħsbu li din hija xi ħaġa ħażina rridu nid-deċiżjonijiet sabiex dawk li jiġu jagħmlu teħid ta' deċiżjonijiet jiġu deċiżjonijiet tajba favur l-ambjent il-liġi tal-ekoċidju u eżattament dak li għanna bżon għaliex nistaw tiħu azzjoni malajr tista' eh, tindirizza kull forma ta' erda tal-ambjent u tista' iġifu ukoll ġustizzja soċjali. Over 185,000 citizens from all over Europe, as you can see. Għanna 185,000 ċittadin minn madwar l-Europa kolla kolla kamuma tistaw taraw dawn hija din hija graf tal-firem fuq l-internet qed taraw minn fejn kienu ġejjin il-pajjiżi u kif tistgħu taraw li iffirmaw nies minn madwar l-Ewropa kollha kemm hi. Ġifieri nexxina nġibu flimkien nies minn pajjiżi differenti. Irridu mhux biss ikollna ekonomija li tkun ekonomija li tkun ikollha mistennid baxxi ta' karbonju, iżda irridu li jkollna ekonomija li tkun tajba għal ġenerazzjoni futuri. L-Ewropa tkun mexxejja f'dan il-qasam. Kif mela tal-għodu kien ħafna problema bil ECIs, aħna tlifna ħafna firem maħba fek. Tlifna skont l-istatistika tagħna illi forsi mhumiex mija fil-mija tajbin għaliex m'għandniex eh, aċċess għal eh, sistemi ta' ġbir ta' data kif għandhom fil-Komissjoni, iżda aħna tlifna, er, anzi, rajna illi il-ġbarna biss 44% tal-firem tan-nies Il-problema hi li intilfu intilfu fil-teknoloġija, e, hemm ħafna hemm ħafna affarijiet li titiklikja u jekk tagħmel xi ħaġa ħażina ma tiġix abżat. Kif qalet kollega dalodu, e, i firmat isija jisqas tiftakar x'kienet għaliex m'hemmx feedback. Nasab li ħafna nies iridu jiffirmaw u iffirmaw u imlew kollox iffirmaw iżda jreġa tela l-istess screen. Kien ifisser li l-firma taħħom ma ġietx aċċettata, iżda dak saktax ma kienx jafuh. Iżda fl-istessin xorta kienet kellna storja ta' suċċess għax irnexxina nibnu tim, irnexxina nibnu ħafna firem, irnexxina nibnu l-appu anzi nibnu appoġġ, nirbħu appoġġ ta' ħafna gruppi Mem lebda organizzazzjoni warajna lek aħna verament inizjattiva ta' ċittadini, għana sempliciment konna grupp ta' ċittadini li laqadna għal dan il-għan. Aħna ma kellix struttura eżistenti. U għalek il-kustjoni kollha kienet ħafna iktar ehm, diffiċli, għalek aħna gburin ħafna bil-185 elf firma li ġbarna. In Europe, we have U aħna fl-Europa vera privileġġati li għanna l-libertà ta' taħdit li għanna dritti li partiċipaw fil-proċess demokratiku. Aħna nemnu li rridu neżerċitaw dan id-dritt għanna aħna nasu forma l futur u għalek ġejna aspirati li nihdun l-sfida u minnajr ħafna fondi, infrastruttura u esperienza, xil-kol kem aħna nemlu li jekk inti minti kuntent fil status quo iktar mill-li tilmenta trid tsib soluzzjonijiet alternativi. Il-liġi tal-ekoċidju soluzzjoni. L-Ewropa għandha l-ħila li tmexxi u dinja minar l-ekoċidju mhux biss tnaqqas eh, l emissjoniet tagħna imma ħaniksbu l-indipendenza wkoll mill-ġara tagħna tal-Levant. Il-mexxejja kollha rridu jieħdu azzjoni. Intkom il-koll tistgħu tgħinuna namlu dil-ħaġa realtà. Iva hemm ħafna sfidi għalhekk eh, vera xi ħaġa Importanti li 185.000 eh, ċittadin tal-Unjoni Ewropea tawna l-approċ nixtieq nitlob lilkom koma ġenerazzjonijiet futuri li tridu taċċertaw li hemm dialogu li jkompli fl sessjonijiet Ewropej u li dana se wasal għal riżultat u liġi reali li tħares l-ekosistemi tal-Unjoni Ewropea fid-dinja. Grazzi. Thank you very much and thank you for spending. Grazzi ħafna u grazzi tal-li għattaj ġurnata sħiħa hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Mhux ħaġa faċli naf. Issa nagħti mikrofonu lil Olga Kurpit. Forsi l-kollega tiegħi Hansel Pata. Tajjeb, Iva, mela l-mikrofonu fidejk, komissjoni. Grazzi ħafna, Senjura President. Jiena nixtieq għannom tal-Komissjoni eh, nirringrazzja il-proponenti tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej kontra eh, l-ekoċidju fl-Europa għall-interess tagħhom u l-impenn tagħhom favur l-ambjent u biex eh, l-ambjent mill-ħsara erda jew telf. Aħna naqblu mal-tħassib espress fl inizjattiva anke minħabba l-ġijiet it-telf tal-ekosistemi fuq livell tal-Unjoni u anke dinji. Mbagħad eh, hija ħaġa tajba li ċittadini jifmu eh, x'qed jiġri u kif jistgħu jindirizzaw il-problemi b'mod effettiv peress illi kif qalet l-inizjattiva liġi dwar l-ambjent tal-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti x'taqdi biex tħares l-ambjent fuq livell oli. Dawn l-aħħar 50 sena l-Unjoni Ewropea sviluppat eh, korp ta' liġi ambientali biex tiżgura l-kwalità tal-ilma, tħares il-wirt naturali, tikkontribwixxi kontra l-ġlied fil-ġlieda kontra il-bidla fil-klima dawna fost oqsma oħrajn. Madana kollu, bħalissa qegħdin dejjem iktar u iktar isiru konxi illi l-liġijiet ma jgarantixxux il-kisba tal-anijiet il-liġi tkun implementata minn nies u għalhekk arranġamenti, permezz ta' arranġamenti u mezzi adattati. Għalhekk hemm bżonn li jkollna l-istrumenti rilevanti biex nindirizzaw il-problemi Uh, kif hemm semmi fl-inizjattiva ekoċidju ma mhux dejjem jaħdmu kif imiss dawn għalhekk il-Kummissjoni qiegħda iċċaqla il-fokus mill-tfassil ta' regoli ġodda legali għall-evalwazzjoni ta' dawk eżistenti u tiżguraw li jkunu implementati aħjar. Issa nixti eh, nindikalkom żewġ strumenti eżistenti li huma importanti ħafna fil-kontest tal- petizzjoni tal-ekoċidju li huma direttivi għal reati kontra l-ambjent tal-2008 u design fuq il-protezzjoni tal-ambjent mill-liġi kriminali u din eh, tiżgura li violazzjonijiet serji tal-liġi ambientali tal-Unjoni huma ikkastigati permezz ta' eh, sanzjonijiet kriminali. Dak kollu li jikkawza jew eh, jikkawza pot mewt potenzjali u ħsara għal persuni kwalità tal-arja, tal-ilma, tal-ħamrija jew tal-pjanti. tal arja tal ilma tal ħamrija jew tal pjanti tal jew tal pjanti Għalek l-ewel korri għalek il-Komissjoni taħseb li telf ta' dan it tipu għadġa diġà kopert mill-liġi kriminali Ewropea li hija fis seħ U mbagħad dwar id-direttiva tar responsabilità ambjentali ta' l-2004 35 eh, din id-direttiva triq tilqa kontra t-teddida toħsara tal-ambjent u anke li tirrimedja l-ħsara la darba tkun twetqet fir rizvorsi eh, bħall-ilma, territorju, etc. Id-direttiva tħaddem il-prinċipju ta' min nidġel ħallas u eh, twaqaf il-dawk li kun għedin u attivitajiet perikolużi huma jridu il-rizorsi l lura għal kondizjoni oriġinali tagħhom u jħallsu għall spejjeż. Id-direttiva tkopri sara ekoloġika mod estensiv u għalhekk ukoll tidher li hija rilevanti għal ħafna punti eh, imsemmija msemmija fil-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej eh, and End Ecocide in Europe Id-direttiva dwar responsabilità ambientali qed tiġi evalwata mill-iħsal wiċċ biex jaraw jekk hemm effettiva, rilevanti, koerenti u toffri valur miżjud. Ir-reviżjoni bbażata fuq l-esperjenza miġbura fl-applikazzjoni ta' direttiva dwar responsabilità ambientali fl-Istati membri kollha u tidentifika b'mod partikolari l-sfidi fl-implementazzjoni n-nuqqasijiet sabiex l-implementazzjoni ta' direttiva tittejjeb. Issa nikkonkludi billi nisħaq fuq il-fat li iċ-ċittadini sissa kellhom rwol importanti x'jaqdu għandhom ikomplu jaqdu dan ir-rwol biex jiżguraw il-ħarsin tal-ambjent fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna nistiednu l-inizjattiva tal-ċittadini biex tgħinna nimplementaw aħjar il-liġijiet ambjentali Ewropej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 l-istudji ta' evalwazzjoni li saru fil-qafas tal-revizjoni ta' din id-direttiva u rew illi kooperazzjoni bej persuni pal per eżempju ċittadini effettwati mill ħsara jew NGOs ambientali li l-kooperazzjoni bejnietom u l-autoritajiet kompetenti kontribwixxew biex wieħed jinduna bil-ħsara li qed issir fl-ambjent f'mument aktar bikri anki azzjonijiet mhux leġislattivi bħal dawk skont l-Istrateġija Ewropea fuq il-Biodiversità 2020. L-infrastruttura ħadra l-kontribut tal-agrikoltura, setturi tal-forestrija u tas-sajt. Madanna kollu peress illi memx tweġiba faċli għal ħafna kwistjonijiet f'dinja daqshekk komplikata jinħass iktar il-bżonn għal progress inkrementali taħt ħafna intestaturi biex nizguraw illi il-ġenerazzjonijiet tagħna ikollhom eh, ambjent sostenibli u li ma jemx sara s-saxħa. Grazzi. Much, eh, I think that was... Grazzi ħafna. Mela dak kien il-kontribut tal-Kommissjoni għal dan id-dibattitu niftaħ issa id-dibattitu għal eh, kollegi il-Sinjur Sur Tejle u bat il-Sinjura Dannoka. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel nettirit ngħid illi kem ħad gost nisma il-kommenti tijak fuq il-progress uh, eh, tal-ECI din mandiġ titqis bħala ECI eh, e li ma falli li, li falliet għax sempliciment għax ma nexxilkom xtiksbu miljun firma għalix ġibdet ħafna attenzjoni għal dawn il-kwistjonijiet hekk importanti. Um, naħseb intqal kollox anke il-fatt li hemm bżonn kif qalet il-Kummissjoni bżonn ta' liġi kontra l-ekoċidju. Maħna wkoll għandna responsabilità biex niżguraw li proposta daqshekk importanti tkompli tissaħħa, tkompli tiġi rikonoxxuta fuq livell Ewropew. M'għandniex inħalluha teħel. Għalhekk jiena nitlob lil kumitat jirrakkomanda li end ecocide Eh, ikkun diskuss ukoll fil-plenarja u mbagħad jgħaddi lill kumitati Envi u Libe. U fl-ħarnet nixtieq nitlob ukoll illi il-kumitat għal ah, il-peti jitlob li jsir studju indipendenti dwar liġi biex jintemm l-ekoċidju eh, li foka pot partikolari mill-perspettiva Ewropea jena nilqaw koll il-kommenti tal-Kommissjoni u naħseb li huwa importanti jena ma nafx kemm il-prosekuzzjoni kellna Eh, fuq il-liġi kriminali li teżisti diġa, imma huwa importanti u propju l-essenza ta' dan kollu huwa illi kunem linji ta' responsabilta li jistabilixxu minu ħati u li jagħtu sanzjonijiet jew kastigi għal dawn il-vjolazzjonijiet. Inkella dak li qed ngħidu nagħmlu ma jiswa xejn. Għalhekk liġi kontra l-ekoċidju tagħti peace u forma lill prinċipju prekawzjonarju il-prinċipju ta' min nidġa saħalla, sina nemmen li din hija idea. Idea illi propju eh, wasal, wasal zmina. For your contribution. Grazzi għal kontribut Issa Signora Tanoka. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel nett nixtieq nagħmel mistoqsija lill-rappreżentant tal-Kummissjoni aħna smajna l-argumenti ta'kom li hemm diġà biżejjed leġislazzjoni u hemm biżejjed direttivi eżistenti. Għalhekk xi twieġeb inti f'każ illi jinġabru miljun firma? Il-pożizzjoni tagħkom tinbidel jew le? Hija sempliċement eh, il-fatt illi 180.000 firma illi qed itik id-dritt illi tinjora din l-inizjattiva għaliex issa qed naraw illi l-Kummissjoni qiegħda tieħu l-karti fideja tista' eh, tipproponi eh, emenda ta' ta' direttiva ta'kom. Jina irrit inkun naf għalli xtannu strument ġdijt, għet naraw illi fiħedju fiħtijaw, illi fiħafna problemi, imma Ir-reazzjoni ta'kom eh, xi tkun kif f'każ li jinġabru dawn il-miljun firma u jiena ma stajtx inkun preżenti dal-għodu u jidir li l-inti sta prezentajt il-kas tiegħek għattini darba. Imma li ma stat kien responsabli għal firem elettroniċi għalix minn dak li fim jidir li l-proċedura li inti trid tirreġistra eh, f'dan is-sit biex għal-ġabra tal-firem fis-stat membru wieħed u kien hemm xi problema forsi għażiltu il-pajjiż ħażin jew xi ħaġek. Dawk huma l-mistoqsijiet tiegħi, grazzi. Is-Sinjora Valina. Iva, grazzi Jena l-ewel net irrit nifraħ l-Parlament Ewropew l dan il-Komitat għal mod kif jisma u jirċivu il-petizjonanti anki dawk li ma jkunux laħqu il-miljon firma differentement għal dak li jġri f'pajjiżi oħrajn bħal tagħna pereżempju Spanja. 2012 il-inizjattiva leġislattiva popolari minkejja illi eh, eh, laħqu il-numru ta' 500.000 firma li huma meħtieġa f'pajjiżi xorta ma ġewx smati. Irrid nifraħ il dak li qegħdin irresqu din l-inizjattiva naħseb illi huwa suġġett sensittiv ħafna u hawnhekk il-kumitat tal-petizzjonijiet normalment huma il-petizzjonijiet illi eh, l-iktar jirċievi petizzjonijiet fuq affarijiet li rigwardaw l-ambjent u l-natura. Eh, li dawn l-ambjent irrit ikun imħares b'mod kull mod possibbli fejn fal eh, f'Almerija per eżempju hemm ħafna siġar ta' zebbuċ, jitkabru ħafna siġar hemmhekk u uh, Umbat eh, din jużaw l-ilma kollu li jem ta' taħt l-art u 70 litru ta' ilma edin jintilfu kull sekonda. Mżon li aħna inħarsu in u koll id-drittijiet tal-natura għalla kiena nifirħilkom unawgurale kull suċċess u nittama illi il komissjoni u l-Unjoni Ewropea tiħu dil-kwistjoni tal-ambjent b'mod aktar serju mill-li għamlet sissa. Signora Hasekamp. Uh, thank you, uh, uh, Chair. The, I, first of all, I would like to thank the, uh, the people fighting for this ecocide uh, initiative. It's really important to keep pushing for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 And I have a question for... L-ekoċidju in-nifsu għalix fejn ikun hemm konflitti ta' interess bejn il-politiki Ewropej u l-liġijiet Ewropej, eh, kif se jkunu dirizzati situazzjonijiet bħal dawn? Meta minn banda aħna naraw li il-politika Ewropea dwar l-agrikoltura tifoka biss fuq tkabbir u aktar tkabbir kif imbagħad mill-banda l-oħra tista' tajt? illi aħna irridu nħarsu l-ekosistemi tagħna. Grazzi. Thank you very much. I have one more, one more colleague on the list, that's Eleonora. And by then I need to close the list and we move on to the next item. Issa nistanna għaddu punt li miss. Uh, just like to thank you for Grazie President, nirringrazzjak għal il-prezentazzjoni u l-sforzi li ħattu sabiex eh, tiġbru dawn il-firem u sabiex eh, nkomplu għaddejjen b'din il-ġlieda nixtieq ngħidilkom li ovvjament l-implementazzjoni sħiħa tar-regolament tal-Unjoni Ewropea dan irid ikun il-mod kif nistgħu nimxu l qudiem imma ta' spiss nara li dan ma jkunx il-każ hemm ħafna każijiet fejn nistgħu naraw ksur tar-regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Su situazzjoni fejn hemm memx implementazzjoni korretta u nix inżita unnek li forsi l-fat li ehm, għat eh, emżon ta' analizi ehm, u studji fl-istati membri dana jistajjina nidentifikaw fejn eh, jinsabu il-problemi prinċipali kawzati minn ehm, sorsi differenti ta' tneġġis u fejn ikun hemm l-ekoċidju fl-Ewropa Bażikament iktar użu ta' naż li xjentifika tal-ħamrija, il-mijiet, l-arja, informazzjoni li tkun disponibbli eh, l-pubbliku għalli bekk eh, ħat ikber responsabilta dwar kif nistgħu nadmu fuq uh, bin-natura komuni li għandna u puntiħor ieħor marbut mal ekoċidi u reati kriminali ambjentali u mill-aħħar rapport tal-Eurojust rajna li l-Eurojust Novembru tal-2014 qal li ir-reati ambientali ta' spiss huma marbuta ma' kriminalità organizzata. Din hija kwistjoni oħra li għandna naħdmu fuq hawnhekk bħala l-Unjoni Ewropea rridu naħdmu tal imot li nistgħu nelbu din il-problema. Problema li qed ikollna impatt fuq l-Istati Membri. Grazzi ħafna hemm mistoqsija l-Kummissjoni tixtieq inti tieħu l-mikrofonu fisem il-Komissjoni malajr malajr ifa tweġiba fuq livell eh, istituzzjonali tweġiba l sinjura Danoka. Dalodu għal dawk minnkom li attendejtu l-ewwel eh, parti ta' smieħa dalodu smajna ħafna dwar tiġa sur korbit per eżempju tkellem dwar din it-tiġa li aħna nkunu lesti li nisimgħu l-idejat eh, tajbin anke jekk isiru f'kuntesti ieħor kulħadd għandu jkunu liberu il-Kummissjoni wkoll għandha ġitta inizjattiva u inizjattivi proposti minn inizjattivi siru minħabba xi kultant eh, situazzjoni differenti, eh, suġġerimenti, konsultazzjonijiet ma' l-partit interessati u għalek mela dina direzzjoni li jintkomu għettidu l-Vice President Timmins dal-ħodu għal li jekk inizjattiva ma tasalx għal limitu massimu jrid ikollna dibattitu politiku dak li qed nagħmlu hawnhekk. Mbagħad dwar se tagħmel il-Kummissjoni jekk jinġabru l-miljun firma ħaġa diffiċli wieġeb pali għax il-regolament tal-ICI hemm raġuni l għala tażisti sabiex ikollna għafas istituzjonali bi proċeduri u jekk il-miljun firma ha jintlaħqu proċedura differenti istituzzjonali un bat inbeda bismiħ eh, kumitat u eh, bid-differenza kbira u kol bid-deċizjoni politika u tal-kulleċ. U eh, għalek ftit uffiċjali bela għalek u l-uffiċjali ma jistawx jgħidu xkieku inġabru dawn il-film rem xkien jiġri. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzjak għal din it-tweġiba onesta. U nixtieq nirringrazzjak tal-li samt maħna ġifiri l-informazzjoni dwar ismiħu l-esperjenzi tiegħek ta' dalodu. Ħaġa tajba li qed naħdmu flimkien mal żewġ istruzzjonijiet fuq dawn il-ġajetina naħseb li rridu u fuq dan il-punt aħna smajna dwar l-esperjenzi tijak, Sinjura Merz, id-diffikultajiet sabiex jinġabru l-ammont ta' firm li nistgħu nagħmlu issa nistgħu nużaw il-feedback, nistgħu nużaw l-esperjenzi u l-punt li mis fuq l-aġenda tagħna l-opinjoni tal-ECI u dan ir-regolament u għanna is-sur is-sinjura Besserra Beatrice u iħa tikkunsidra din il-kustjoni għalek mod kif nistaw nimxu l-qoddim li nieħdu nota u li insegwu l-parir tal-kollega tagħna Hawze Kampen u li nafżaw MV Agripesh fuq um, dal-punt għalibek nasiguraw li jkunu involuti f'kull tip ta' segwitu fuq dan il-punt. Nista' għamelek jiena mela silenzju qed ninterpretaħ bħala approvazzjoni, grazzi, issa nistgħu naddu għal punt li jmiss Sinjura Mitzi trid eh, titla eh, u tmur Malta minnu fih ġifiri wara li naddi l-mikrofonu l-Beatrice immedjatament naddi l-mikrofonu lilek. Very quickly, um, me gustaria... Jena fu l-opinjoni li qed niddiskutu l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej għalla volja ħafna minna kienu u koll emmek fismiħ dal-ħodu rritin nisħaq fuq l-importanza ta' dak illi sar dal-ħodu naħseb illi kienet mux biss seduta produttiva u li tal-limna ħafna minna imma li u koll iftatna l-opportunità li naqsmu formazzjoni tantu għek li nistaw najdu illi eh, il-koll kemm aħna miexin fl-istess direzzjoni kullħat qabel kena ideja komuni li fuq l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej rridu namlu ħafna affarijiet, rridu neliminaw ostakoli, rridu namluwa inizjattiva li tkun ta' sew utli li ta' il-frott tagħha dedikata li ċittadini imma Ewropea għaliex li tkun rilevanti għall-Ewropa u għalhekk Nasab li dak li nistaw nitalmu mill-esperienzi ta' dawk killi waslu l-inizjattiva tagħhom sal-aħħar net u anki daw illi eh, ma kienux ammessi u anki minn l-esperienza ta' organizzazzjonijiet oħrajn illi jaħdmu fil-parteċipazzjoni ta' ċittadini u fil-ġenerazzjoni ta' bidla permezz ta' eh, odot pal change, per eżempju, kena smajna u koll il-perspettiva u l-opinjoni ta' uh, akademiċi mill-universitajiet u jiena naħseb illi f'dan il-rapport li għanna dimna din l-opinjoni fuq il-rapport ta' ASCO, uh, eh, se jkollna l-opportunità mhux biss li naħdmu flimkien għaliex għanna opinjonijiet komuni u opinjonijiet jaqblu ħafna ma ta' xulxin, imma kontrarjament għal dak li sta' jiġri f'kas ta' opinjonijiet oħrajn, naħseb illi se jkun effettiv ħafna għaliex dak li aħna nixtiequ li namlu permezz din l-opinjoni għalli teħita deċiżjonijiet u azzjoni effettiva sabiex inneħħu dawn l-ostakoli fostom hemm ħafna uh, punti li qegħdin li huma inklużi bħal pereżempju li eh, li kunem one-stop shop fil-pajizi u l-istati membri kolla li permettinna u koll naħdmu flimkien eh, fl-imkien mal-Kommissjoni eh, jiġifieri il komitat tal parlament u il-Kommissjoni fuq din l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej diġà hemm uffiċċji, diġà hemm il-personal irridu nużaw f'mod iktar effiċjenti sabiex iċ-ċittadini Ewropej kollha jkun jafu fejn iridu jirrikorru biex jieħdu informazzjoni. Imbagħad affarijiet oħra marbutin mal-garanzija ta' ugwaljanza ta' aċċess għal bidu jew trassiq ta' inizjattiva, jiġifieri bżonn li jkun hemm identifikazzjoni komuni tal-firmatarji din hija xi ħaġa li aħna nistgħu nagħmlu din l edifikazzjoni uh, eh, waħdanija Ewropea issir realtà mbagħad hemm l-impenn u l-bżonn li niggarantixxu mhux biss kopertura legali ta' dawk li promovu l-inizjattivi imma anki illi ikun hemm eh, protezzjoni legali u għajnuna legali u għanna u kol namlu l-proċess trasparenti kem jista' jkunu nigarantixxu eh, il-fatt li ċittadini u l-dak li jipromuovu l-inizjattivi kun jafu x'inhu għaddej. Aħna rridu ninvolvu l-mezzi ta' komunikazzjoni u nużaw l-odot kollha li għandna dispożizzjoni. Biex nikkonkludi rrit eh, sempliċement nisħaq li dan il-proċess eh, li se jgħaddi minnu dan il-rapport tagħna rridu illi permezz tiegħu nagħmlu ċara li aħna hawnhekk maħniex qegħdin nitkellmu dwar xi għodda biex naljenaw liċ ċittadini li ħossuhom ishom jistgħu jagħmlu xi ħaġa biha, jistgħu li jistgħu jibgħatu opinjonijiet, eċetera. Le, dan huwa strument biex iċ-ċittadini ikunu jistgħu jipparteċipaw fi dialogu politiku dialogu politiku ġenwin għallek jena naħseb illi u kollu importanti illi ikonna eh, u koll l-impen minnaħat tal-Komissarju Timmermans. Thank you, and uh, now... Grazie ħafna, issa jista jkollna diskussjoni vera fil-qosor imma il-ħin vera jafas u għatan um, xiftel ħafna ħin press li zammajnikom minħabba l-fat li bizna l-ħin fil-qata tal-koordinaturi sena di l-mikrofonu minnu fih l-Sinjora Mitzi. Thank you, Madam Chair. Grazie ħafna, Sinjora President. Pal ħafna minnkom dal-ħodu attendejt is-smiħ u dis-sessjoni kienet ferm utli għax smajna l-opinjonijiet minn numru ta' persuni, suġġerimenti kienu vera validi, l-oġġezzjonijiet kienu validi u kol punti validi li jirridu nżommu u d-dimajnejna e kifet namlu progress jena naqbel u kol ma suġġerment s sinjura Bessera u pala shadow għal-kem madu maġiġi prezenta dan il-rapport nixxi najt li nixxi li nassiguraw li ċittadini li nataw dritt ikollhom aċċess għal dan id-dritt għaxi kultant nagħtu drittijiet li ċittadini ma tant possibli impossibbli jom li jeżerċitaw dan id-dritt li bażikament ikun dritt inutli għalhekk vera nixti li l-inizjattiva ċittadini ma jkunx eżerċizzju akademiku inutli li qed namluh sabiex eh, nuru li qed namlu xi ħaġa hekk. Għalhekk vera importanti li jkun hemm iktar involviment ta' ċittadini u importanti li nedikaw iċ-ċittadini ħalli bekk ikunu jafu kif jistgħu jeżerċitaw dan id-dritt. It-trasparenza u l-edukazzjoni huma vera importanti. Aħna rridu nassiguraw li f'kull stat membru hemm biżejjed informazzjoni u biżejjed aċċess għall-istati membri ħalli bekk ikunu jistgħu jafu kif topper għall inizjattiva sabiex tikseb biljun ċittadin, jekk inti ċittadin u jekk inti taqbel u inti ma tafx kif ħadd tiffirma inti, mela bażikament hemm kontradizzjoni u l-eżerċizzju ħajkun għal xejn għalhekk forsi għandna bżonn nofru ġabra eh, sistema online li ħatamela faċli għal-ċittadini. U rridu nassiguraw u koll li da mux biss xi ħaġa li l-gruppi tal-lobby sa jużaw. Rridu aħna nissiguraw li huwa ċittadin individwali li għandu xi ħaġa xi jgħid vera għandna nagħtu vuċi li ċittadini inutli li nindirizzaw il-lobbies biss iva jafu jamlu jagħmlu lobbies imma rridu aħna nneħħu kemm l-ostaklu kemm nistaw sabiex nkunu nistaw nużaw din l-inizjattiva ċittadini. din m'għandix biss tkun għodda għal kbar imma rridu nassiguraw li ċittadin jaf eżattament x'inhu jagħmel u pala xadew ta' dan il-rapport jina lessa li naħdemu u jina ħerqana li eh, nikopera ma' rapport sessa biex nassigura li ċittadini ħajjużaw din l-odda ta' demokrazija. Grazzi ħafna u il-vjaċċi tajjeb lura għal Malta. Signora Hazekamp. Eh, ja, dank Ik, doe deze keer in het eh, Nederlands. Uh, ik ben uh, eh, uh, eh, toch redelijk teleurgesteld in het uh, burgerinitiatief en niet in uh, datgene wat... Jena ftit Luza. Muxax minna ħata dak li għamlu ċittadini imma naħseb illi minn banda hemm problemi tekniċi u ostakoli li fissru li uh, hemm bżonn li aħna nitalmu mill-iżballi li għamilna. Issa lura għal punt li nixtieq li nagħmel. Ħafna drabi il-kumitat il-Kummissjoni tfarfa responsabilità tagħha kif għamlet pereżempju fuq it-TTIP. Miljun u nofs persuna illi fermaw 300 eh, network soċjali u koll parteċipaw f'din l-inizjattiva. Issa, li wieħed issa li tajt li m'għandix kompetenza ma jfissirx li m'għandix ir-responsabilità illi tiżgura illi xi ħaġa jsir illi b'xi mod jew ieħor tingħata l-attenzjoni misħoqa u illi jkun hemm dibattitu. Mrs. Curtin Darling. Signora Curtin Darling. Thank you very much. Grazie ħafna. Jiena wkoll nixtieq ngħid li jiena ħsibt li sessjoni ta' dalodu kienet ferm eċċellenti forsi L-iktar smih interessanti li għad kienaw fil-Parlament Ewropew qed niskellem dwar ħafna informazzjoni, ħafna kellima, ħafna informazzjoni. Jena naħseb li ir, dan ir-rapport irid jirrefletti il riżultat tal-inizjattivi tal-ċittadini u l-ħtieġa li tittieħed azzjoni konkreta. Jiena kont involuta fil-petizzjoni Right to Water qabel ma ġejt eletta hawnhekk fil-Parlament Ewropew. U vera frustranti li tagħmel dawk il-sforzi kollha. U bat tara ftit li xejn bħala riżultat minħabba l-affarijiet kollha li persuna trid tagħmel sabiex telep l-ostakli tekniċi kollha. Is-sistema għandha tkun ħafna iktar sempliċi u jiena nappoġġa il-punti ta' malin dwar format uniku dan kien suġġeriment tajjeb ħafna l-affarijiet li jridu jkun ħafna iktar sempliċi u naf li dan il-punt se jitqajjem iktar tard wara nofsinhar. Ma jrid ikollna riflessjoni dwar l-ambitu tal-ECI speċjalment brabta ma xi joqsma ta' kompetenza Ewropea id-definizzjoni ta' qatt legali tfisser li pratikament impossibbli li l-ECIs jiġu organizzati brabta mal pereżempju politika kummerċjali għalhekk l-ECI ta' TTIP dana maddiċ u raġuniment tal-Kummissjoni iva kien korrett imma fuq livell politiku dana tissuġġerixxi li hemm oqsma ta' politika li ehm, ma nistawx immissuhom u hemm il-kwistjoni dwar il-kredibilità tal-proċess ġifiri jekk maqsma ta' politika ta' l-Unjoni Ewropea li huma sklużi. Borxaklin. Kissanem għasut, għanju kasson. Thank you for the floor. <laughs> Grazzi tal-li tajtni l-mikrofonu. Illum, Aħna din ġurnata tagħna kienet ferm interessanti, smajna l-idejat interessanti u nixtieq ukoll nisma' l-istampa x'inhi tajt. U l-argumenti tagħna issa sta għalina li narraw kif dawn l-argumenti u xta jkun is-segwitu tagħhom, is-segwitu jista' jkun jew tajjeb jew inkella le. U għalhekk eh, irrid naraw x'inhuma r-responsabiltajiet tagħna. U jekk l-istorja kollha tmien pożittiv jew le. Kiena nixtieq nagħmel din il-proċedura sempliċi kemm jista' jkun jiena les li naħdem flimkien mal-kollegi differenti l-organizzazzjonijiet mhux governativi kif ukoll il-medja tjatuna l-appoġġ u importanti wkoll għall-opinjoni pubblika. Irridu aħna nissigurdaw ukoll li l-kredibilità tal-Parlament Ewropew tibqa' sħiħa. Grazzi ħafna. L-lista tal-kellima ma tistawx intkom tindikaw li tixtiequ titkellmu l-iskeda ta' żmien mela konsiderazzjoni tal-abbozz tal-opinjoni se seħ fis-16 ta' April skadenza l-emendi 23 ta' April u mbagħad ħanivvutaw f'dan il-kumitat f'Ġunju 23 ta' Ġunju. U forsi din l-aħħar ġurnata qabel le. Imma fadal żmien sa' qabel is-sajf. Kunt li mis fuq l-lista tagħna l-opinjoni għal segwitu tal-ECI Right to Water. Ir-rapport Margaret Oaken u aħna fem kuntenti li inti dawnek magħna mhux fuq xi ajruplan għax smajna li ma konċet kun hawnhekk. Grazzi ħafna skużawni għal dan it-taħwitu d-deċidejt li kelli bżonn posponi dak li kont se nagħmel Danimarka sabiex nkomplu bil-proċeduri u l-kwistjonijiet hawnhekk. Grazzi ħafna. Fil-qosor. Jiena fil-qosor nixtieq ngħid li jekk dan l-istrument għatkun tkun odda rispettata għal-ċittadini mela rridu aħna nsiguraw li meta il-Kummissjoni ħatwet li tagħmel xi ħaġa trid mbagħad mela tieħu azzjoni importanti li jkollna smiq meta ECI ikolla suċċess ismiħ fuq Right to Water Star li CI um, għaddit ismiħ sar iktar minn sena ilu 17 ta' frar kumitat envi bil um, prezenza tal-kumitat tana inko u kol deve u f 19 ta' marzu irċevejna komunikazzjoni minn il-kummissjoni li kienu se jamlu xi ħaġa. Umbat ma għamlu xejn. U naf li għanna kommissjoni ġdida li eh, tajt li dawn il-kwistjoniet ambientali eh, mux kustjoni għall-irġil mm, imma għanda saqsima f-feminizmu jina ħassajt fil-passat li kelli naqbess għal dawn il-punti fil-passat u qed biss ninkwita li dan il-każ ukoll zina tal-istess approċa għax il-Kummissjoni Ewropea taħseb li dina kwistjoni żgħira imma jekk dan l-istrument ħajkun wieħed li jaħdem u kellna din il-komunikazzjoni mela ovvjament irridi ikollna xi ħaġa fir-realtà jiena nixtieq iktar minn mill-klim li smajna l-bira fuq l-Unjoni tal-Enerġija nixtiequ affarijiet reali u mux biss klim favur l-ambjent u għawnek nixtieq ngħid li rridu nassiguraw li ikonna leġislazzjoni tajba u il-revizjoni tal-leġislazzjoni tal-ilma ssir b'mod tajb naf li sta l-Kumitat MV li jieħu ħsieb hemmhekk aħna rridu nkunu ħerqana sabiex l-ewwel qabel kollox nisqu fuq il-fatt li l-użu tal-konvenzjoni l-antika fil-pajjiżi eh, dan l-użu rrid jiġi mtejjeb ħafna NGOs ma jafux dwaru mbagħad ma jafux xejn dwar l-aċċess għall-ġustizzja dan huwa l-każ fuq il-livell internazzjonali u għanek eh, fuq livell nazzjonali skużawni u għanek fuq livell Ewropew irridu aħna nsiguraw li jkollna iktar trasparenza li l-Kummissjoni qed titlob l-informazzjoni kollha u li eh, kunna disponibli fuq ġifri l-ilma u rritu ninsistu li l-basins ta' l-ilma ikunu eh, f'sitwazzjoni tajjeb u dan jrid jiġu imħarsa dawn id-direttivi jekk li dina tkun problema mbagħad nixtieq nagħlaq billi najt li jiena sen saqsi rapporters u shadows ġifiri jek għandhom xi idejat dwar x'nistgħu impoġġu fir-rapporter jek għandhom idejat għam mux iktar tard minn nar it-tnejn għalli bekk nistgħu nikonkludi dan ir-rapport mill-aktar fis possibbli u nabatu lilek u għalhekk nixtieq eh, nistidnek ħalli tini dan ir-rapport u grazzi għal paċenzja ġifri kien ġivera xi ħaġa importanti li smajna dan ismih Very well, thank you so much. Grazzi ħafna Margaret u issa nagħti l-kelma lis-Surnagi. Nixtieq nirringrazzja bħala deputat tal-PPE. Nixtieq ukoll illi naraw narblu din it-tema dan suġġett minn iktar fil-fond pala ex-Ministru tal-Ambjent naf eżattament x'inhuma r-responsabiltajiet ta' stat dwar il-ġestjoni tal-ilma fil-fatt jiena kuntent ħafna li din l-ewwel inizjattiva fl-aħħar kellha suċċess. Iżda sfortunatament, iżda sfortunatament qed naraw issa li l-Kummissjoni qed tagħmel ftit wis. U saħan sitra naraw li il-problemi minn lat huma politiċi, minn l-oħra huma legali. Għalhekk Għal dan kollu naraw li fl-aħħar mill-aħħar ma nafux jista' jkun il-ġejjieni ta' din l-inizjattiva u żgur illi ċ-ċittadini ser jitilfu fiduċja fl-Unjoni Ewropea. Dan kapaċi jkun fatali għal kredibilità tagħna anke minħabba li mill-Lisbona li hawn eh, ridna illi iċ-ċittadini ikunu iktar entużjasti dwar l-Ewropa. Iżda jekk eh, ma dan l-odda ma tintużax u jekk ma kulux irbit ċittadini u ma ser ikunu dizappuntati u ċittadini ħajkunu dizappuntati mhux biss din l-odda iżda fl-Unjoni Ewropea in ġenerali. Hemm nuqqas ta' anonimità. jas f'din is-sistema integrata li għandna għal ġbir tal-firem hemm ukoll kwistjoni oħra. Għaliex m'hemmx uffiċċju li jista' jagħti l-informazzjoni liċ ċittadini li huma interessati. F-27 każ iċ-ċittadini irnexxielhom jiġbru miljuni ta' firem u bat għal nuqqas ta' kompetenzi minħabba nuqqas ta' kompetenza il-Komissjoni Ewropea fil-fatt ma ċettatomx. Naħseb li dak li għamilna il-lum huwa ftit wis eh, rigward l-inizjattivi dwar l-ambjent nistaw nuħolqu atmosfera ta' kollaborazzjoni jekk il-Parlament Ewropew ikun jista' jqiegħed fuq l-aġenda tiegħu l-iktar kwistjonijiet importanti. L-Unjoni Ewropea għandha tiddikjara l-intenzjoni tagħha, l-opinjoni tagħha, u mbagħad dawk il- speċjalment dwar dawk il-kwistjonijiet li għandhom miljuni ta' firem favorihom, anke kien nitkellmu dwar suġġetti li mhumiex eh, strettament taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea għaliex bekk nkunu eqreb ta' ċittadini u nkunu nistaw nkunu nistaw nkunu nibnu ktar fiduċja fihom. Il-Parlament Ewropew mbagħad ikun jista' jiddelega dawn il-kompetenzi fidejn l-istati membri. Għanna bżon nimxu ktar il-qoddim, naddu il-konsiderazzjoni tal-opinjoni ser tkun 17 ta' marzu, għalga mux tkun hemmhekk maħna, ta' tkun rappresentata mux għatjol mill-ħodor, il-data ta' skadenza l-emendi hija 27 ta' marzu u ser ikun hemm il-votazzjoni fil-komitati fil-5 ta' Mejju. Umbagħad għandna opinjoni oħra fuq ir-rapport annwali dwar id-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea u r-relatur hawnhekk huwa Sur Soledad Nati il-kelma mill-ewwel. Grazie. Grazie. Se nipprova nitkellem fil-qosor mux biss għax il-ġurnata kienet eh, twila u websa imma għalliex u koll rridu nisimaw il-petizjonanti imma nibda billi najt li dan huwa rapport eh, importanti għalliex jitkellem propju dwar il-qalba ta' dik li aħna nqisu bħala Ewropa u kif aħna nifmu l-Ewropa u drittijiet fondamentali li huma propju il-bażi tal-ċittadinanza Ewropea li ovvjament tkopri tant miljoni ta' persuni dawn id-drittijiet fondamentali saħħu permezz ta' trattati differenti u naħseb illi f'dan il-moment partikolari li qed qed illi il sitwazzjoni ekonomika jew sitwazzjoni ta' kriżi u diffikultajiet ekonomiċi edin jaħru l-ċittadini u dawna irridu naraw kif edin jitħarsu drittijiet fondamentali u jekk hemm bżonn forsi illi nirriveduhom sabiex ikunu effettivi rrit nisħa fuq il-ħtieġa li nkomplu naħdmu kontra diskriminazzjoni u non-diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha għal kull tip ta' raġuni u hawnhekk aħna nisqu fuq il-ħtieġa li direttiva li bħalissa jam waħla fil kummissjoni dik ta' kontra diskriminazzjoni importanti li din ma tibqax blokkata sabiex aħna kunu nistaw navvanzaw fl ewropa soċjali, Ewropa ta' drittijiet illi hija aħna referenza għal bqija tad-dinja propju minħabba l-garanzija li noffru għal dawn id-drittijiet fondamentali u drittijiet illi aħna natu lil persuni li jgħixu forsi fil-marġini ta' soċjetajiet tagħna. U eh, f'dan ix-xar eh, kien hemm l-ewwel ħareġ ewwel pjan kontra il-terrorizmu għaliex importanti għaliex ħafna drabi kunem eh, drittijiet u sensitivitajiet illi ikunu konfliġenti u deċiżjonijiet illi eh, jittieħdu jistaw b'xi mod jew ieħor jeddu jew inaqru id-drittijiet fundamentali illi hemm imsemmija fit-trattati għallek aħna irridu nidħlu aktar fid dettall ta' dan il suġġett u lesta li nisma s-suġġerimenti kollha li intom tistaw tamlu li grazzi. Grazzi ħafna. Ma naħsibx li l-Kommissjoni tixtieq titkellem dwar dan il-punt le. Li jfisser illi anzi mawx kli mawx li toħroġ jitkellmu anzi. Eleonora. Skużi, skużani, signora President, nixtieq nirringrazzja il-kollega Tana għal xogħla iżda xtaqt il-qajjem xi punti biex infasslu opinjoni li tajnuna għal Kumitat Libe. Naħseb illi huwa importanti ħafna li narbru dawk il-petizzjoni kollha li aħna l-koll nirċievu. Allora u l-punta tluq tagħna għandu jkun il-petizzjonijiet li nirċievu u billi zamej dawn f'moħħi sibt li noħroġ xi punti. Met nikkonsidraw illi ħafna petizzjonijiet jaslu f'din il-f'dan il-kumitat jitkellmu dwar kollhom xaqsmu mal-protezzjoni tal-ambjent u id-dritt għal u drittijiet għandhom għandhom xaqsmu s saħħa Naħseb li minħabba fek għandna għanżomu f'moħna l-artiklu wieħed anzi mija u wieħed design li għandu xaqsam eh, dwar għandu xaqsam mal-protezzjoni tal-ambjent. Anka rapport tal ombudsman laqatni ħafna iktar minn 68 persuna minn 100, anzi iktar minn 160 sinjal eh, jew eh, kas li rċivi minn kull 100 għandu x'jaqsam ma' dan l-ambitu. Kull ċittadin għandu il-possibilità illi fil-fatt idur idur lejn il-komitat f'pajjiżu stess għalek in-nuqqas tal-Kumitat, nishtiq nġbet tal-attenzjoni ta'kom, in-nuqqas ta' ċerta tal-Kumitat peti fil-diversi stati membri. ħafna mill-petizzjoniet li nirċivu u koll huma marbuta mal-protezzjoni tal-nies taħt l-età. Naħseb illi l-Unjoni Ewropea għandha tindirizza dawn il-kussjonijiet b'mod l-iktar serju. Nix konkludi billi ngħid illi din l-opinjoni hija interessanti ħafna, importanti ħafna sabiex niġbru il- petizzjoni niġbru fiha l-petizzjonijiet kollha li nirċievu aħna sabiex inkunu nistgħu wkoll nagħtu opinjoni tajba lill-Kumitat Libe. Okay, very good, very good and nobody else I, uh, I Grazzi ħafna, għaw xaħti għalli xie jitkellem, mux ser, anzi, għaw xaħti għalli xie jitkellem, sinjora Zanokka. Thank you. Uh, so I'm a shed. Grazzi jiena xedaw rapporter għal-ħodor fuq dan is-suġġett u napprezza ħafna il-proposta u ix-xogħol li kien hemm fuq l-opinjoni. Nrispetta wkoll il l-kommenti introduttori ta' punt B fejn ngħidu illi mod kbir tal-petizzjoni li rċivu aħna għandhom x'jaqsmu ma' ksur allegat ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem hekk kif nu imniżżel fiċ-charter nix insemmu kol artiklu 50 tal-charter. Iżda dak li huwa importanti u dak li mhuwiex insemmi hawnhekk u li artiklu 50 iżomna mill-edukazzjoni meta nirċievu dawn petizzjonijiet kull ma qed nisimgħu mingħand il-Kummissjoni u li mhijiex il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea li tinterferixxi li tindaħħal artiklu 10 artiklu 51 jgħidilna li nistgħu nivokaw il-charter sempliċement meta jkun hemm ta' każi ta' każi legali Ewropej l għanda ma' liġi Ewropea. Kienem kazi każijiet ta' ħtif, ta' tfal u każijiet oħra li ma' marbuta ma' drittijiet fundamentali għal bniedem Iżda kemm darba nisimgħu ma mela l-Kummissjoni din mhix kompetenza tal-Istati, anzi mhix kompetenza tal-Unjoni Ewropea sa tal-Istati membri. Għalhekk nixtieq nixtieq nistieden nixtieq ngħidilkom illi din hija problema serja meta niġu biex napplikaw iċ-charter. Di problema li taqgħu magħha meta niġu biex neżaminaw il- il-petizzjonijiet ma jistawx naplikaw il-charter b'mod tajjeb. Rridu jew inżom il-petizzjonijiet jew nalquhom forsi fuq influenza politika, iżda ma nistawx nagħmlu ktar minn hekk, ma nistawx nimxu lil minn influenza politika minħabba dal-artiklu 51 din hija problema kbira. u nafx ħajjed il-Kumitat Libed dwar dan. Jien li proponi li għana nispeċifikaw il-problema Tana, tal-Kumitat Peti meta ikonna nindirizzaw każijiet li għandhom referenza għal charter. Grazzi sa wara li smajna il-relatur u shadow reporters, eh, nixtiet għasja mixtiewx jihdu l-kelma. Yes, thank you, um, Madam Chair. Grazzi, Signor President. ser tirċivi l-istess tweġiba minn għandna sfortunatament. Naf illi iċ-charter ta' drittijiet tal-bniedem ma l-ewwel daqatajn jidher li huwa art jidher li huwa charter illi huwa wiesa u applikabbli mod wiesa iżda artiklu 51 huwa ċar iskellem mod ċar dwar meta Eh, affarijiet jaqgħu taħt il-kompetenza tal-liġi tal-Istati membri meta jaqgħu taħt kompetenza tal-liġi Ewropea. Naf li mill-lat tal-petizzjonijiet dan huwa punt li mhuwiex sodisfaċenti sa kif diġa semmejt inti din kwistjoni politika u problema politika. Dak huwa dak li aħna mill-Kummissjoni nistgħu ngħidu Dan il-punt, grazzi. Ok, and the l-iskeda għal dan huwa Is-16 ta' xajja data ta' skadenza, anzi, is-16 ta' marzu hija data ta' skadenza l-emendi li għadha l-waqt, u bat ser nivvotaw fis-16 ta' april f'dan il-komitat, u mbagħad fil-punt ser jersaq fil-plenarja eh, f'Ġunju jew Lulju għadna maħniex ċerti. Issa, sinjuri, għandna kwistjoni oħra xin diskutu u din hija l-opinjoni fuq rakkomandazzjonijiet l-Komissjoni Ewropea dwar negozjati għal eh, TTIP. Il-relatur tagħna wasur Valeza. Se l-kelma mill-ewwel. Grazzi, Signora President. Qabel nibda nixtieq nenfasizza l-fatt li matul il-tejja ta' din l-opinjoni provajt inkun kemm jista' jkun inklusiv rigward l-ammont ta' eh, petizjoni li ġew ikkonsidrati fl-istess ħin nixtieq nirringrazzja lis-segretarjat ta' li għamlu biċċa xogħol eh, Sirja sabiex nippruvaw nindirizzaw dawn il petizzjonijiet kollha mod kemm jista' jkun malajr u sabiex kull dawn nlaħqu ir-rapporti fi żmien xiera. Kif tafu dawn il-petizzjonijiet eh, anzi għand dan it-TTIP huwa ta' interess ħaf kbir għaċ-ċittadini tagħna. U l-partit kollha interessati u suġġet li għandna nittrattaw aħna bħala speti b eh, b'serjetà, issa rridu nimxu b'kawtela. Eh, ħsibijiet dwar il-kwalità tal-importazzjoni tal-likel, e, l-autodeterminazzjoni digitali, kwistjoni ta' trasparenza, kif ukoll il-protezzjoni tal-investituri u l-ISDS tagħhom. Matul il-laqa ta' marzu ser diskutu dawn il petizzjonijiet u fil-fatt nis il-kom sabiex Taħt l-petizzjoniet li huma kemm jista' jkun mod wiesa u tindirizzaw mod ċarta biex il-Kummissjoni tkun tista' twieġeb l-aħjar mod. Battilkom ukoll ir-rakkomandazzjonijiet u nixtieq ukoll nixbilkom l-attenzjoni għal fatt illi hemm rakkomandazzjoni dwar grupp ta' suġġetti li jien qassamtom hekk kif spjegajt iktar kmieni llum. Jiena ġejt informat mill-Komissjoni li huma ser jagħmlu l-almu tagħhom sabiex kunu lesti sabiex iwieġ jagħtu tweġibiet sal laqgħa ta' Marzu. Jiena wkoll nittama li ser nisimgħu iktar minnaħa tal-Komissjoni dwar rakkomandazzjonijiet dwar il-konsultazzjoni pubbliċi mresqa mill-Ombudsman Ewropew. Jina kontent ħafna li il-Komitat tagħna deċidja li jagħmel dan l-abbozz għaliex dan juri l-impenn tagħna lejn iċ-ċittadini Ewropej. Naħseb li din l-opinjoni għandha tkun utli ħafna sabiex indirizzjaw il-petizzjonijiet oħra li deħlin dwar l-istess suġġetti ta' TTIP. Imbagħad ikun iktar faċli ġifieri li indirizzaw petizzjonijiet oħra li petizzjonijiet simili li jidħlu. Jina ħerqan nikopra flimkien ma' xogħol do rapporters interessat nisma l-kommenti ta'kom, jek ġobkom zomu f'moħkom illi din hija proposta li mhix leġislativa, allura irridu nżommu għasira taħt paġna. Zomu f'moħkom dik ħafna. Grazzi, issa nagħtu l-kelma lilkom. L-ewwel ismija Curtin Doiling. Grazzi ħafna u nixtieq nirringrazzja l-rapporter kif ukoll nirringrazzja l informazzjoni dwar il-Kumitat ta' xar id-dieħel Naħseb li għax ħaġa tajba li kemm jista' jkun fl-iskerda għasira li għandna qabel il-plenarja u l-intervot nisimgħu kemm jista' jkun petizzjonijiet u nippruvaw niżguraw illi tħassib tal-petizzjoni tiġi indirizzat anka jekk ifisser li jkun hemm proċess itwal minħabba li kapaċi jkun hemm iktar petizzjonijiet iktar il qudiem għalek xaktar xaf namel laqa ta' marzu ser tkun eh, qed indirizza kif ħan kif ħan indirizzaw dawn petizzjonijiet fil-ġejjieni. Numru ta' kwistjonijiet li naħseb li mhumiex koperti bl-aħjar mod. Biex intikom idea ta' l-emendi li naħseb sejt esqu. Naf il-mandat tagħna u li nkopru il-petizzjonijiet Issa ħafna mill-petizzjonijiet eh, kienu jitkellmu dwar investor state eh, dispute settlement u naħseb li minħabba eh, tħassib li hemm dwar dan il-Komissjoni nediet konsultazzjoni pubblika u di konsultazzjoni pubblika kienet matul l-istess perjodu meta irċevejna dawn il-petizzjonijiet. Għalhekk inħoss li dan għandna nsemmuh fl-opinjoni Naħseb li għandu jkun hemm ukoll riflessjoni tar riżultat tal-konsultazzjoni illi kienu 92.7 fil-mija, ġifiri l-ikbar konsultazzjoni li qatt kella li kella l-Kommissjoni kella dwar il-kummerċ l inqas kella 150.000 eh, vot kontra biex ngħidu hekk tweġiba kontra. Għalhekk irridu nisimgħu eh, dak li qalu iċ-ċittadini u rridu wkoll immissu dan is-suġġett u dan it-tip ta' konsultazzjoni. Jiddispjaċini li mhux qed nirriflettu fuq il-fatt li kien hemm attentat għal ECI fuq it-TTIP u il-fatt illi l-inizjattiva ta' ċittadini eh, ma ġietx aċċettata minħabba li kienet ibbażata fuq dokument preliminari il-mandat tal-kommerċ minn flok għat legali, jina naħseb illi dan is-suġġett jaqa' taħt il-mandat tagħna bħala komitat u rridu nsibu mod biex naraw li qed nirriflettu l-affarijiet li qed jiġri dan kollha juri dan kollu juri kemm hemm tħassib dwar it-TTIP. Dawn huma metodi differenti illi qed eh, jitqajmu miċ-ċittadini U fl-aħħar biex maħdilkom ħadilkom ħin għax naf li kulħadd irid timur id-dar. Il-kwistjoni ta' trasparenza. Hemm parti fiha li titkellem dwar li nilqaw eh, fir-rapport nitkellmu dwar li nilqaw il- sforzi trasparenza minnaħat tal-Komissjoni minħabba u koll inklużjoni tal-Ombudsman Ewropew. Iżda naħseb irridu nkonsidraw koll il-kritika li kienem kif petizzjonijiet li qegħdin jistaw ikunu eh, fil-pubbliku qegħdin freezing room għalhekk ma jistax ikun hemm konsulenza eh, kif ini xierqa. U għalhekk naħseb li għanna bżonn nitkellmu dwar riflessjonijiet dwar trasparenza kif imqajma mill-ombudsman. Jiena ħerqana li konna laqata ta' marzu naħseb li jkun interessanti nisimgħu il-petizzjonijiet u interessanti naraw kif daw resquhom il-qudiem. Grazzi ħafna issa is-Sinjora Organ. Grazzi. L-ewwel net nixtieq nagħmel komment żgħir ħafna minna mux jkunu għawnek fil 17 ta' marzu għaliex hija Novs Green Week u kien hemm eh, tours organizzati delegazzjoni tiegħi sejra l-Palestina. Naseb li nistgħu naċċettaw illi ma jkollniex l-emendi kollha fil-lingwi kollha, iżda nixtieq infakkarkom f'din il-laqa importanti ħafna Fil-bidu ta' Green Week, diffiċli torganizza u bit-speċiri kolli nejdlek illi mux tal-kun eh, mux tal-kun prezenti. Nasab li din il sujġet għanna nindirizzawħ b'attenzjoni kbira, hemm ħafna petizzjonijiet u fil-futur kapaċi naraw li leġislazzjoni tagħna stess ser tkun imminata anke kejdu li dan mhux se jseħħ tant hemm affarijiet eh, bħalissa pendenti illi nisa meta spiċċajna sena għaddiet kont kontenta bil-leġislazzjoni kont kontenta bil-leġislazzjoni dwar it-trasparenza waqt il-clinical trials tal-industrija tal-farmaceutiċi aħna nilqaw li kienem trasparenza sħiħ, iżda xrajt eżatt ftit wara. Kienem lista minna tal-Istat ta' affarijiet li jriħilsu minnhom. U dan isegwi dak li qed jgħid l-industrija tal-farmaceutiċi fl-Ewropa li jridu ineħħu din it-trasparenza kollha li ġilidna għalija aħna hawnhekk. Inti taqbel magħna, però ti tkun konxju illi din kwistjoni verament riskjuża u ma nafu xejn dwar kien hemm kien hemm eh, diversi tal eh, dwar xogħlijiet li jinħolqu iżda ma nafux jekk dan u minnu jew le. Din is-sejħa għal kummerċ ħieles bejn l-Istati Uniti u l-Ewropa fil-prinċipju naqbel ma ħaxina favur il-kommerċ ħieles, iżda għawrek mux għed dwar dwarek, għed nitkelmu dwar l-armonizzazzjoni, kif tal-armonizzaw. U naħseb illi għanna natu iktar kas lodot bħal l-ISCS. Ser inkunu qed indahlu għodda li tippermetti kummerċ mal-Istati Uniti f'sistema legali li hija ħafna. Hija l-istess sistema li qed tintuża bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. U situazzjoni jekk qasar hekk ħassir iktar drammatika. Irdu għadu attenti ma naqawx fl-ebda nazba. Grazzi ħafna ta' rapport tiegħek u ħannu s-sik din ser tkompli s-sir situazzjoni tkompli tigrava. Ma tidirx qed tibża, tgħid il-President. Normalment ma tindunax jekk tirrabbi, rabbi nirrabja biss tinduna minn wiċċi mill-espressjoni. Issa s-Sinjura Albioli Guzman. Grazie. Grazzi. Mill-Gwe u l-NGL Aħna għatna niddiskutu dritta ċittadini għall-informazzjoni trasparenza meta wieħed iqis ukoll kif qed issiru negozjati ta' dan it-trattat bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Għet eh, nifmu li l-opinjoni li se toħroġ minn dan il-komitat tkun ambizjuża u kritika aħna naħsbu li għamnek irridu eh, najdu illi tul il-proċess kollu Eh, ta' negozjati kienem 92% tal-laqat saru biss ma' kumpaniji kbar u lobbies u kważi ma' kienx hemm laqat ma' movimenti soċjali, NGOs jew inkella trade unions. Aħna nasbu li l-opinjoni wkoll trid tirrifletti l-mod kif qiegħda tinħeba informazzjoni miċ-ċittadini u laqas id-deputati tal-Parlament Ewropew m'għandhom dritt li jkollhom aċċess għall-informazzjoni kollha u anki ħlif fil-reading fil room laqqas ma nistaw nitlu kollha fija u rridu nfakru u koll il-karta li Sur Garcia Becerro illi huwa il-kap ta' negozjaturi bat il-kontraparti tiegħu fl-Istati Uniti biex jitlob illi il-dokumenti ta' negozjati jibqa' moħbijin mill-pubbliku għal 30 sena bħal fi żmien l-oskurantizmu Għum eh, bat il-rakomandazzjonijiet tal-ombudsman u fej għalet illi bżon li il-publiku jkollu għacċess għad dokumenti kollha tan negozjati u anki eh, nħedġu illi kunem distribuzzjoni tal-dokumenti tal, anki għacċess għall-laqat tan negozjati anki il-konsulta li bdiet il komissjoni Ewropea fejn ħadu sem 150.000 persuna u il- 79% ta' nis illi ħadu sem għallu li l-kumpaniji multinazzjonali mandomx eh, jabbużaw mill-demokrazija tagħna u rridu inkludu kol kritika qawwija ħafna għal dan it-trattat illi se jolqot l artikolla kollha ta' ħajjitna servizzi, impiegi, agrikoltura, drittijiet ta' xogħol, aċċess għall-informazzjoni, aċċess għall-mediċini u dana se jolqot b'mod negattiv ħafna propju minħabba li se jkun hemm dik konverġenza regolatorja. Għalhekk naħseb li rridu naħdmu sew fuq dan it-test namlu l-emendi tagħna l-kontributi tagħna. Grazzi. That's good. Tajjeb, grazzi ħafna. Issa nagħti il-mikrofonu li Leonora. Eh, dunque, anch'io ringrazio collega per il lavoro eh, che ha svolto. Jina nirringrazzja eh, lilkom il-koll u marriċ noqot nirrepeti dak il qalu l-kollegi li saħqu fuq aspetti importanti ħafna li rridu nqisuhom. Pero peress li dan huwa komitat eh, għal petizzjonijiet u naraw naħsbu xinu il rwol tagħna nistgħu ngħidu l-petizzjonijiet fuq il-TTIP juru kemm għandhom dubji iċ-ċittadini dwar kemm hu minnu dak li qed l-Kummissjoni Ewropea li skom dak li qed tgħidilna TTIP settejn l-ekonomija tagħna toħloq postijiet tax-xogħol u tnaqqas il-prezzijiet tal-prodotti tal-konsum l-dubji espressi fil-petizzjoniet tal-ambjent, il saxħa u s-sostenibilità sħiħa ta' dan il ftajim Il-Kumitat Peti għallek u għal-post ideali fejn nistaw nid mod attiv ma' ċittadini il-petizzjonijiet fuq it-TTIP il-semma u tħassib tagħna peress li tant segreti waslu għal ħafna dubji aħna ma nistax ikonna ideja preċiża tal-kontenut tat-trattat kif fakritna il-kollega li tkellmet qabli laqas ma nistaw biss nidħlu fir reading room id-dokumenti huma uh, segreti għal kollox għalek wieħed ma jistax immaġina l-konsegwenzi ta' dan it-trattat u dan japplika għaż-żewġ kontinenti li eh, għandhom uh, diverġenzi bejnietom fuq xi ħaġa bażika. Jiġifieri fuq il-prinċipju tal-prekawzjoni li fil fejma tiegħi żgur għandna ninkludu referenza għalih fl-opinjoni tagħna sabiex il-Kumitat inta ikollu bieċa eh, biċċa xogħol kompluta kemm jista' jkun jiena kontenta ħafna li aħna se nittrattaw il-petizzjonijiet fuq it-TTIP b'mod urġenti. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa nitlob lill-Kummissjoni u nara jekk tixtieqx tikkumenta fil-qosor. Iva, grazzi, Signora President. Minħabba li l-ħin qed jafas mhux se noqgħod nikkummenta fuq il-kummenti kollha li saru għal voljanti xi ngħid kieku fuq ħafna minnhom. Insemmi tnejn jew tliet punti li huma importanti għal dan il-kumitat u anke għad-dibattitu li se jkun hemm fi 17 ta' Marzu. L-ewwel nett intom tafu illi t ttip huwa wieħed mill-punti ewlenin li il-kollegi ta' kommenta Eh, u l-Komissarju Wallstrom marret hemmhekk hemm il-darba u ħafna mill-punti l qajjimtu hawnhekk illum diġà ġew diskussi fil-Kumitat Inta dak li aħna nistgħu ngħidu hawnhekk huwa li nistgħu niddiskutuhom hawnhekk ukoll jekk tridu nistgħu nagħmlu dan fil 17 ta' Marzu jew meta tridu. Eh, tieni punt rrid niġbed l-attenzjoni tagħkom għal punt illi kultant fil-dibattitu publiku ikunem din l-ideja illi iċ-ċittadini Ewropej kollha u l-opinjoni pubblika Ewropea kollha kemmi hija kontra it-TTIP. Imma jiena nirreferikom għal Eurobarometru illi sar dan l-aħħar li wera illi il-maġġoranza ta' ċittadini Ewropej taqbel ma dan il-ftejmu u tappoġġaħ dana ma jfissirx illi memx bizat, memx mistoqsijiet u mistoqsijiet leġittimi ħafna. Aħna mill-perspettiva tal-Kommissjoni naraw li huwa id-dmir tagħna illi propju nitħlu f'daqfijom dawk il-mistoqsijiet inwiġbuhom u naraw illi ħud mill-biżat illi ġew espressi anke hawnhekk f'dan il-kumitat m'għandhomx is-sustanza, m'għandhomx stoffa. Issa, żewġ punti oħrajn biex ma ma fuq it-trasparenza li xtini hija kwestjoni importanti ħafna għal dan il-Kumitat. Intom tafu li l-Kummissjoni ta' Sur Juncker għamlet it-trasparenza priorità Eh, għal ħidma tagħha. Anki il-Kummissarju Malmstrom għamlet it-trasparenza waħda mill-prijoritajiet tagħha wkoll u fil-25 ta' Novembru l-Kummissjoni adottat komunikazzjoni fuq dan is-suġġett, waħda speċifika fuq it-TTIP illi mhux se noqgħod narajlkom jew nirripeti d-dettalji kollha tagħha, imma bħala segwitu aħna bdejna nimplementaw din l-inizjattiva ġdida b'minar preċedent fuq it-trasparenza issa tistgħu issiru issibu testi legali tan negozjati fuq il-website tagħna, ssibu informazzjoni fuq kull wieħed mill-punti li qegħdin niddiskutu waqt dawn in-negozjati. Tistgħu taraw eżattament x'inhija l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea u li l-Kummissjoni Ewropea bħala negozjatur qiegħda tiddefendi. Nirreferikom ukoll għal website anki bħala għajn importanti ħafna ta' informazzjoni dwar il-negozjati, mux se noqot nidħol fil-dettalji kollha dwar il-rounds, dwar l-informazzjoni fuq kwistjonijiet differenti, fuq eh, l-elementi differenti li qed jiġu diskussi hemmhekk dak kollu li huwa relatat ma' sustanza u l-proċess ta' dawn in-negozjati. Dan huwa importanti għalli xaħna għanna sistema dedikata sabiex nilħu li ċittadini u nidjalogaw ma ċittadini u dana dialogu ma soċjetà ċivili li huwa eżemplari għal ħafna mill-attivitajiet li tagħmel il-Kummissjoni il-dialogu dedikat lil soċjetà ċivili fejn iddiskutu TTIP u kwistjonijiet marbutin miegħu diskutejhom kemm il-darba Tantu hekk illi kull darba, kull round tan negozjati konna laqa dedikata lill stakeholders fejn jattendu mijiet ta' partijiet interessati, dan id-dialogu huwa mxandar u ċittadini madwar l-Ewropa kollha jistgħu jsegwu, imma mhux biss għandna laqat fuq kwistjonijiet speċifiċi bħal pereżempju semmew l-standards hawnhekk kien hemm mistoqsija u kien hemm biża' li eh, l-standards fuq il-kimiki jistaw jitnaqsu jew eh, jitnaqru. Aħna ftaħna dialogu mal-stakeholders, flejna il-proposti u dettalji tal-proposti kollha biex naraw jekkux veru jew jekkux ta' min li jitħasbu. Aħna ovvjament ma nistawx u laqqas ma nistaw eh, niddettaw l-nis xandom jaħsbu imma jimbo importanti li aħna l-ewwel intuhom l-informazzjoni l-un kif qed ninnegozjaw. Għandna grupp eh, ta' konsulenza għanna ħafna kuntatti ma' ċittadini biex nilħquhom untom l-informazzjoni jiena kemm il-darba f'pajjiżi fil-Ġermanja eh, nipparteċipaw f'dialogi ta' ċittadini qegħdin nallokaw ħafna rizorsi u għalina din hija priorità sabiex nispjegaw li ċittadini x'qegħdin namlu għalfejn nemnu li dan huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea U aħna rridu wkoll eh, naraw x'inhu l-biżat, x'inhu tħassib illi għandhom iċ-ċittadini f'dan ir-rigward. L-aħħar net aħna għandna kuntatti wkoll mal medjatur Ewropew qegħdin nifinalizzaw il-tweġiba tagħna lill-rapport ta' inizjattiva propja tal-Medjatur Ewropew dan se jiġi publikat l-Ombudsman mod ġenerali eh, huwa uh, f'dak dak li qiegħda tagħmel il-Kummissjoni għamlet xie rakkomandazzjonijiet u xie suġġerimenti dwar kif dawn l-affarijiet jistaw jtejbu xuħut minnhom diġà ħad nazzjoni fuqhom, diġà ġew implementati, oħrajn għadna qegħdin nirriflettu fuqhom u din hija wkoll waħda mill-affarijiet li nistgħu niddiskutu forsi fil-laqgħa ta' 17. Skużawni illi ħadd ftit aktar ħin mill xtaqt, imma kien importanti illi nsemmihom dawn il-punti. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li tħalt stant f'dettal, prazzi tal eh, il-disponibilità ta'kom li kolkom dialogu ma dan il-komitat kif ukoll ma komitati oħrajn. Issa, Għajdilkom li se neżaminaw l-abbozz fi 17 ta' marzu l-iskadenza tressiq tal-emendi fi 23 ta' marzu u nivvotaw fi 16 ta' april. Ek eh, se nimxu l-qoddim, jara kinti tant spiegar tajjeb eh, illi mustana ġantik il-mikrofonu għalix eh, issa irrit nati il-mikrofonu l-petizjonanti li qegħdin prezenti għawnek hija kwestjoni importanti ħafna li sen nsiru nafu iktar fuqa għallek jena issa huwa bi pjaċir kbir illi nistieden għal din il-laqa tal dan il-komitat is-Sinjura Beatriz Garrot, is-Sinjura Kristina Marcias, u anki mill-delegazzjon della Comunidad de Valenciana fi Brussel, Sinjura Maria Victoria Palau Tarega u l-Kommissjoni u koll batet rappresentanti taħħa Għalek, l-ewel qabel kollox se naraw video l-spont tafu xinu u dak l-inċidenti li seħ fil-metro Valencia fejn 43 persuna tilfu ħajjithom u 47 oħra sefaw midruba. Mela ħanaraw il-video l-ewwel, u mbagħad nisimgħu il testimonjanzi tagħhom.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 immanipula l-investigazzjoni parlamentara kien hemm nuqqas ta' trasparenza fuq l-inċident u anke ċensura tal-medja. 43 persuna tilfu ħajjithom u 47 sfaw midruba. L-imwiet ovvjament il-mejtim ħadd ma jista' jġibhom lura. L-unika kompens wara traċedja bħal din huwa illi jittieħdu il-miżuri sabiex ma jerġax isseħ incidenti ieħor ta' dan it-tip. Santana kollu il-gvern ta' Valencia għamel l-oppost gideb u komplej manipola dawk illi huma eh, uh, mel-uta minn dan l-inċident ma jistħoq in trattament hekk ħadd m'għandu joqgħod eh, jappoġġa lill-awtoritajiet eh, propju skapitu taħna li qegħdin imbatu minħabba l-konsegwenzi ta' dan l-inċident. Aħna rridu niġġieldu għad-drittijiet fondamentali tagħna drittijiet magħrufa territorju kollu Ewropew permezz ta' xogħol li għamilna mill-2006 provajna imbidlu il-silenzju fit tweġibiet l-impunità għal responsabilità u d disprezz bid-deċenza f'dawn eh, l-aħħar 8 u 8 eh, snin u nofs rajna illi il-verżjoni eh, tal-gvern kienet mimlija gideb u invenzjonijiet u kienem nuqqasa sigurta fil-metro dikinar. U aħna ħdimna ma' ġurnalisti, avokati u ma' membri oħrajn ta' soċjetà ma' ħaddiema illi kienu illi jaħdmu fil-qassam tal-ferroviji u li baqgħu anonimi ma tagħna l-appoġġ tagħna u ftaħar irnexxinna niksbu ħafna formazzjoni u nikxfu il-gideb illi għallunna l-kisba l-iktar kbira li għamilna kienet is-sena diħla meta għamilna din il-petizzjoni morna lura fil-pajjiż tagħna u nfetħet l-investigazzjoni preliminari u issa hemm tliet imputati minħabba nuqqas ta' applikazzjoni tal-mezzi ta' sigurtà. Eh, wieħed ma jistax jagħti daqqa ta' sieq biex iwarrab din il-petizzjoni għaliex jekk jagħmlu hekk jagħtu daqqa ta' sieq lilna u l-persuni li aħna konna nħobbu tlifniehom. U anki wkoll aħna il-rabja li ħassejna qudiem l-atteġġament tal-gvern tagħna li bnija fi ġlieda u f'ħidma għaliex dak li seħħ fil-Valencia fl-2006 Eh, ma tistax issir situazzjoni li tippermetti li l-autoritajiet tagħna jiktbu jivvintaw, irridu jieħdu responsabilità għall-azzjonijiet tagħhom għaliex huma appoġġati maġġoranza assoluta. Aħna rridu illi dak l-inċident tal-metro fejn aħna tlifna tant għalmenu jisservi biex jittejjeb is-soċjetà, soċjetà li qiegħda eh, għandha tipprova illi taf tagħmel it-trasport fil-bliet iktar sikur aħna nħossu li hemm bżonn dinja waħda wieħed mill-punti li għamilna fil-petizzjoniet li waħda mill-komitat eh, fil-parlament jara li l-investigazzjoni parlamentari jisiru b'mod oġġettiv meta ċittadin eh, Ewropew jiġi Brussell jiġi biex ifittex il-ġustizzja u d-deċenza li ma jkunx taf f'pajjiżu stess. Għalina illum dinja ġurnata importanti ħafna li xall-ewwel darba gvern se jisma il-talbiet tagħna, l-akkużi tagħna se naraw minn se jkun minnu responsabbli għal dan l-inċident u nisperaw li se jkollna l-appoġġ tal-Parlament Ewropew kjo ġobkom tonqsunix. Thank you Grazzi ħafna. Issa naddi mill-ewwel billi nat il-mikrofonu li signora Kristina Marcias. Iva, grazie ħafna, Signora President. Grazzi tal-li eh, eh, l-għajt tal-batana li nidru għawnek dan il-komitat. il komitat u anki biex eh, nispiegaw il-pozizjoni tana fir rigward tal-autoritajiet ta' Valencia fir rigward ta' din il-petizzjoni u grazzi wkoll tal assamt il-rapport minnaħa tana aħna naqsmu s-soba tal-vitmi u familjari ta' dan l incident aħna qed naraw illi il-Gvern Reġjonali qiegħed jikkollabora mal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja biex jiċċaraw il-kawża ta' dan l-inċident qed naraw illi issa il-kawża materjali tal-inċident kien propju minħabba illi il-ferrovija ħaġet mill-binarji minħabba eċċess ta' veloċità 80 km meta il-limitu kien ta' 40 km f'jannar tal-2014 erbaġ infettaħ il-proċess ġudizzjari għaliex ħarġu elementi ġodda li ġew rapportati qed isiru ħafna rapporti bħalissa dan l-aħħar dan il-xar stess fi frar ġie preżentat eh, rapport minn espert, espert indipendenti maħtur mill-qorti fejn wara li analizza s-sistema tal-brejkijiet, tal-komponenti u tal-twiqi wasal għal konklużjoni li il-ferrovija ma kien fija ebda problema li eh, setaj wasal għal dan l-inċident Issa, flimkien ma din l-investigazzjoni ġudizzjarja alla volja għat il-flus ma jistaw jikkompensaw għat-telf ta' xaħat li inti tkun tħobb, l-amministrazzjoni ta' Valencia ħalset il-kompensi l-familji u tal-vitmi il-kompensi illi kien jisħu il-om. Aħna qed naraw li ma kienx hemm eh, ksur tal-pluralizmu, kien hemm rispett tal-proporzjonalità tal-Parlament ta' Valencia, il-mod kif ħadem il-Kumitat kien skont il-liġi li jriġi l-Parlament reġjonali, il-ftejmiet ġew adottati b'maġġoranza parlamentarja għal vot maġġoranza hija regola essenzjali tal funzjonament tad-demokrazija u l-pjan ta' ħidma skont u l-kalendarju ġew approvati wkoll minn dan il-Kumitat ta' Investigazzjoni inata aċċess għad dokumenti kollha dak kollu l-intala bħala dokumenti u provi mill-amministrazzjoni inata u intlaqaw 48 talba għal aktar informazzjoni. Ebda tip ta' dokument ma kien proibit. U kull membru tal-parlament jista' ukoll jitlob dan id-dokumenti minant l-amministrazzjoni u hekk sar kemm il-darba u hekk sar minn bosta gruppi politiċi differenti. Eh, eh, deru 32 persuna qoddim il-komitat biex iwieġbu għal-mistoqsijiet illi il-membri għamlulhom. Ma kienx hemm laqqas ħabbi ta' informazzjoni fuq is-sigurtà l-informazzjoni kollha li kanda l-amministrazzjoni tpoġġiet a dispożizzjoni tal-Rati tal-Ġustizzja u l-Assoċjazzjoni tal-Vitmi u koll kella aċċess għalija man ħabieċ informazzjoni dwar trenijiet li ħarġu mill-binarji drabi oħra l-informazzjoni kollha ingħatat mbagħad fuq kwistjonijiet ta' sigurtà jkollna ngħidu illi meta um, fid disajnijiet ġiet infasla il-sistema ta' sigurtà linja numru wieħed tal-metro, il-sistema tal-brejkijiet eh, msejħa uh, fab ġi meqjus adattat għal karatteristiċi ta' din il-linja ta' ferroviji għalix laqas fil-flatti tal-komitat ma rajna illi il-ħaddiema kienu mitluba li mit u design eh, kienu għedin jitolbu li din is-sistema tinbidel għal sistema ATP. Suġġerenzi għas sostituzzjoni ta' din is-sistema narawa fl-att tal-Kumitat ta' Sigurtà Ċirkolazzjoni f'Settembru tal-2005 fejn wieħed mill-erba rappresentanti ta' trade unions għal li forsi din is-sistema tista' tinbidel fuq medda ta' żmien medja jew twila il-Kumitat ta' Sigurtà għalhekk li il-punt fejn sar l-inċident kien xi eh, black spot jew xi punt fejn seta li kien perikolus. U laqqas ma tqis li din il-kurva seta tikkawża iktar Eh, incidenti għalli xjaddu miljoni, kważi zewċ miljoni ta', ta ferroviji minn emmek, għallek mela eh, dak illi qed jissemma fir-rapport ma, ma sarx propju fuq din il-kurva il u laqqas ma, ma sar l-inċident minħabba eċċess ta' veloċità għal imma għaliex ħarġet mill-binarji il-ferrovija. il, il ferrovija huwa veru illi il-twiqi eh, setaw kienu eh, sostitwiti minn twiqi iktar resistenti imma s-sistema għatma bidlet baqa dik oriġinali li għamel il-produttur. Imma senjuri membri ta' dan il-komitat il-proċediment ġudizzjari għadu miftuħ u aħna rridu illi il-ġustizja taħdem minn ajrin tħil Jiena nirrispetta il-kopertura tal-informazzjoni tal-televizjoni ta' Valencia mod konkret l ewwel tlettijiem wara l-inċident data iktar minn 30 sena ta' informazzjoni u kien hemm iktar minn 300 referenza għal dak li kien ġara. Umbat dwar il-violazzjoni tar regoli Ewropej li dak li permetti l-analizi ta' f'dan il-Kumitat ta' Petizzjonijiet, l-Assoċjazzjoni Ewropea u l-ksur tal-artiklu 2 ta' Trattat tal-Unjoni fuq il-pluralizmu politiku u l-artiklu 42 tal-Karta ta' Tridiet Fondamentali tal-Unjoni fuq l-aċċess, ksur ta' aċċess għal-rapport u l-artiklu 11 ta' dan l-istess karta fuq lot ta' informazzjoni me perspettiva ġuridika din il-karta tapplika biss għal dritt tal-Unjoni ġifir leġislazzjoni komunitarja u fi kwistjonijiet ta' sigurtà direttiva Ewropea mhijiex applikabbli u għal sigurtà tal-ferroviji kif qalet il-Kommissjoni f'risposta parlamentari imma indipendentiment jekk il-karta tapplika xew le id-dritt ta' ċess għal rapport trasparenza libertà tal-espressjoni dritt tal-informazzjoni huma inklużi wkoll fil-sistema legali tagħna. U għalhekk tista' titressa quddiem il-qorti Spanjola. Aħna derna hawnhekk biex intukom l-informazzjoni l-iktar oġġettiva possibbli fuq dan l-inċident traġiku nippruvaw niċċaraw xi punti marbutin mal-rapporti li intom se tiddiskuti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 ma tantx għandi ħafna xinżit hawnhekk għax diġà intqalu ħafna affarijiet u dwar il-leġislazzjoni Ewropea fil-qasam ta' trasport tal-ferrovi. Dena ma japplikax għat trasport lokali. Nistanajt li b'mod ġenerali mhix adattata għal sitwazzjonijiet lokali. Dan mhux qed jillimita lill-awtoritajiet nazzjonali jew dawk lokali sabiex eh, jiġu ispirati mid-direttiva tal-komunità sabiex huma jkollhom regoli xirqa għal kassa ta' trasport lokali. Ma jistawx u ma jaraw fejn ma l-speċifikazzjonijiet tekniċi dawna jisiru fuq netwerk tal-ferroviji mhux għal ferroviji ħvif jew inkella dawk il-vetturi li qed jintużaw fit trasport urban nusa li bliet dwar il-kas li hemm fil-petizzjoni li huwa konsidrat mill-awtoritajiet Spanjoli, il-Kummissjoni konvinta li l-awtoritajiet Spanjoli huma ma jagħtu mill-aktar fis possibbli l-informazzjoni kollha importanti waqt il-proċedura legali. Grazie. Tack Grazie ħafna. Meta tara persuna tolli ideja, mela eh, tieħu l-impressjoni li persuna u eh, għalhekk qed nitkellem bl-Iżvedis. Grazie ħafna, nixtieq nagħti l-kondolenzi tiegħi lill-familji tal-vittma dan kien inċident traġiku, nixtieq nisħaq hawnhekk li vera importanti li dawn il-familji jiġu trattati b'rispett u li jigżbu l-appoġġ kollu li hemm fuq livell tal-gvernijiet nazzjonali u reġjonali. Imma sfortunatament eh, aħna nsibu ruħna f'diffikultajiet hawnhekk Aħna smajna mill-Kummissjoni Ewropea li raba pakket ferroviarja li ġi adottat erba snin ilu jeskludi dan it-trasport il-metro, it-trams, il-sistemi ta' ferrovije feħbe mill-ambitu tal-Unjoni Ewropea minħabba sussidarjetà. Għalhekk ovvjament aħna fil-kumitat tagħna rridu nagħmlu l-almu tagħna sabiex ngħinu lill-vittmi u l-familji tal-vittmi sabiex insibu iva ġustizzja imma rridu nirrikonoxxu li l-istrumenti eh, li għandna huma limitati ħafna. Għax irridu niftakru l qafas legali kif ukoll il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Thank you, Mrs. Albiol. Signora Albiol. Grazie. Grazie ħafna. L-ewwel qabel kollox nixtieq jiena nilqa lil dawk li resqu l-petizzjoni l-Assoċjazzjoni għal-Vitmija tal-Inċident fil-Metro ta' Valencia u mat jidġildu ah, drittijiet tagħhom u ġewwa hawnhekk minħabba trasparenza u ġustizzja Dan huwa l-ar kapitlu fl-istorja ta' Valencia u inċident ukoll f'livell Ewropew irrid ikollna responsabilità politika hawnhekk għax f'dan l-inċident inqatlu 43 persuna seba u 40 persuna ġew midruba u ħadd ma ingħata responsabilità li nistgħu nistennew xi tip ta' dokument bil-miktub fejn hemm il-punti kollha l-investigazzjoni dan spiċċa fi ħames sijiem biss u mhux xar u ma tantx konna ċerti dwar in-nies li jisibnuhom mal investigazzjoni u ma ħbow l-affarijiet li seħħu fil-passat ġifir importanti li jkun hemm garanziji demokratiċi fi kumitati investigattivi u importanti li l-pluralità tiġi rispettata. Il-reprezentant tal-Gvern ta' Valencia nixtieq nilqak hawnhekk sfortunatament huma manipulaw, ċensuraw u hemm din id-dispożizzjoni taħt il-Karta Ewropea Ġittijiet Fundamentali li pruvaw jiċċensurjaw u aħna kemm naħsbu li dan il-każ huwa serju importanti li l-MPs, grupp ta' MPs morru hemmhekk Valencia ħalli jistaw jitkellmu eh, ma' dawk involuti, dawk li kienu jaħdmu mal- linja ferrovarja ħalli bekk jistgħu huma ifasslu linji gwida ħalli jevitaw li terġa' ssir jerġa' jsir intrident bħal dan. Ħalli bekk naċċertaw li dan qatt ma jerġa' jsir kollegi. Ma tantx fadal ħafna ħin żewġ minuti biss nixtieq nitlob l-interpreti jekk taqblu li inkomplu għal 10 minuti oħra. I cannot see any signs. Five minutes? Five minutes? Five minutes. Okay, five minutes. Which means that... Hamis minuti. Ġifiri din il-lista ta' kollegi eh, bl-Spanjol li u jitkellmu mux possibli. Ħannati il-mikrofonu l-Sinjura Estera suftit mill-lista. Bit, grazzi ħafna. Kif diġa smajna, irridu inħarsu u nifirħu l-assoċjazzjoni ta' vitmi il-persuna li mietu li ġew midruba jiena tajt ħafna attenzjoni li żewġ partijiet. Il- gvern ta' Valencia ħadem b'mod konfrensiv u jiena ma naqbilx ma' l-kummenti li saru kontrijom kien hemm l-esperti, l-esperti li kitbu r-rapporti u dawn ir-rapporti hemmhekk hemm miktub li l-veloċità u li kawzat eh, dan l-inċident. Jekk inti qed tivvjaġġa fi bit 80 km fis-sija u mhux 40, ovvjament ħajkun hemm inċident l-Universitajiet Politecniċi f'Madrid, Valencia u Barcelona wetqu l-istudju li uraw li l-veloċità għolja tikkawża l-inċidenti. L-esperti li ġew mitluba li eh, jagħtu l-informazzjoni waħd l-aħħar investigazzjoni qalu li l-inċident seħħ minħabba veloċità eċċessiva Aħna rajna kif dawn il-kumitati parlamentari jadmu fil-parlamenti tagħna reġjonali u nazzjonali u hemm eh, u hemm regoli ta' rappreżentanza. dak li importanti hawnhekk mux il-Kumitat Investigattiv imma l-investigazzjoni ġudizzjarja li ħat ċara l kwistjonijiet dwar it-television. Iva kien hemm 306 sitt eh, situazzjoni fejn issemma l-inċident u dana kien il-kas dakinar. kienar in-nies it-technicians li ġew mitluba li kunu xut fi U dawn l-istqarrijiet ta' xhud ġew appoġġati kif smajna diġà mill-Kummissjoni aħna t-nistennew l-informazzjoni kollha u l-Assoċjazzjoni tal-Vittmi ovvjament tista' toġġezzjona l-affarijiet li qed isiru imma inħoss li dak li qed jagħmel il-gvern huwa tajjeb irridu nħallu n-nies jagħmlu xogħolhom irridu nisimgħu il kulħadd u mhux qed tagħmel sens li eh, norganizzaw missjoni għax irridu nħallu l-esperti jagħmlu x-xogħol tagħhom hemmhekk. Iva nista' nippermetti kelliema waħda addizzjonali s-Sinjura Sebajos. porque si quedan cinco minutos. Put it this way. it jekk intom lesti titkellmu bl-Ingliż tajjeb wis imma l-interpreti baqgħulhom żewġ minuti oħra. Jiena tlab li nitkellem qabel din is-sinjura. Signor, eh, eh, Eh, solamente quería decir una cosa. Jienax ħaġa waħda xtaqt najt. ħaġa li għalet mill-autoritajiet eh, ta' Valencia għallu li ma kienx hemm ħabi. Imma jekk ma kienx hemm ħabi kieku maħniex għedin hawnhekk illum u għalhekk eh, vera, ħaġa tajba li il kasra ġan fetaħ u l-zed nerġaw nitlu fil-dettal biex nsiru nafu dak xġara fi trasparenza sħiħa. Kiku ġara kollu xkif għallu, kiku maħniġ għedin għaw. This is a good note to, to finish upon, but if you're... Iva dikija nota tajba biex nalqu fuqa. Sur Mato xtaq jitkellem qabel. Iva, grazzi ħafna, grazzi rispett u appoċ l-familji tal-vitmi, kelli l-assoċjazzjoni tal-vitmi li jirrapprezentaw il-vitmi kollha jew waħda ma jimportax xorta jisoq il-lom il-konsiderazzjoni tagħna ma kienu l-ħames snin ta' qabel jiena kont membru ta' dan il-parlament kemm il-darba staqsejt għalfejn eh, din dan is-suġġett daqshekk importanti għatmar tresqet qudiem dan il-kumitat. Naħseb illi din mhijiex kompetenza tal-Parlament ma kienx hemm ksur ta' ebda regola Ewropea u għalhekk qatt ma tresqet hawnhekk għalhekk jiena mill-perspettiva tiegħi illum qegħdin niddiskutu xorta waħda u jiena kontent jena naħseb li id-għalu affarijiet ta' sew inġusti oħrajn li mhux minnhom, jena naħseb li dak li huwa l-iktar importanti huwa illi nieħdu azzjoni u lanqas mi se nikkritika ċerti partiti politiċi illi laqas ma eh, ma, ma, ma, ma stħawx jamlu minn dan l-inċident eh, odda politika Jiena nappoġġa il-vitmi u l-familji tagħhom u aħna kontenti illi din l-investigazzjoni sa se tibqa' miftuħa biex ikunu nistgħu nanalizzaw bil-kwiet ir-rapporti kollha li nisimgħu u nar biex nalqu fl-axar mill-axar diskussjoni li laddejja għal-wis zmin. Għazzi, l-interpreti ħajiqfu fi 30 sekonda rek nixtieq proponi dan li ġej, mela l-ewwel qabel kollox fisem dan il-kumitat eh, nixtieq nesprimi l-gratitudni lilkom ġifri tal-ġejtu hawnhekk Eh, u taqsma maħna il-sofferenza diffikultajiet li għaddejtu minnu għal tant zmin, dinja traġedja u maħna u għam u aħna vera e, nirrispettaw dak li jintkom għaddejtu minnu u situazzjoni attwali peress li dan u għattini proċess u investigazzjoni oħra legali din il-petizzjoni għatibqa miftuħa, ħatibqa miftuħa u aħna f'dan il-komitat ħansegwu il-kas mill-qrib u um, aħna mhux orti, imma għanna interess enormi f'dan id-dossier u smajna wkoll li leġislazzjoni Ewropeja f'dan il-każ mhux applikabli leġislazzjoni fuq il-ferroviji imma irrid ikun hemm mezzi oħrajn. Aħna dejjem nistgħu nibatu dan lil kumitat tat-trasport għall-informazzjoni sabiex jistudjaw il-każ u sabiex imbagħad jiġu lura bil-proposti. Jekk hemm xi ħaġa u li l-Kumitat Leġislattiv u għalis li jieħu mbagħad jinformana. Imma ħaġa hija ċerta din hija ħaġa li eh, vera ikkonvinċitna li eh, irridu nagħmlu xi ħaġa ħan segwu sfortunatament ma nistax nagħti l-mikrofon lil kulħadd, irrid nagħlaq il-mikrof il-laqa e kif l-interpreti qegħdin magħna u naffeq li dan il-kumitat lest jagħmel taħdidiet bilaterali magħkom meta nalaq din il-laqa. Grazzi. Fer eh, konstar in akta